Uh, ladies and gentlemen, um, I think we're ready to... Signori, uh, Sinjuri naħseb illi nistaw nibdew. Nistidan il-kulħat sabiex isib postu. U sen komplu il-laqa ta' nofstanar il-lum. L-għennet xtaqt nibda li nishtiqilkom il-sena tajba li l-kom il-kol, nittama li kelkom vakanzi tajbin tal-miliet u tinsabu l-esti għal proġetti ġodda ta' dan il-komitat. U direttiva għal konsumatur hija ħaġa importanti l-punt prinċipali fuq l-aġenda tagħna l lumar nofsenari, ma xaqt nfakkarkom illi fl-erba għandna xi votazzjonijiet fuq żewġ opinjonijiet li votaw fuq mill-lum sabiex nkun nistgħu resqom għoddim il-Kumitat li il-dizugwaljanzi fil-settur ta' saħħa, McClarkin, Sur Kroyman, politika industrijali fil-era globalizzata u kol ikonna konfermazzjoni formali tal-ftejim dwar il-rizultat ta' negozjati fuq t-tini għali fuq il-prodotti ta' kostruzzjoni. U kol se kuna diskussjoni dwar l ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq il-rapport ta' Sir Myers fuq Progress lejn liġi kontrattwali Ewropea. Din ħatkun l-aġenda tal-lum għar nofsinhar daqstant. Qabel naddu għal dan ma għandi xaġa importanti ħabrilkom fuq il-budget Ewropew. Sfortunatament, rapporter is-Sinjura Xawdamuza ma tistax tkun magħna hawnhekk illum, imma talbitni sabiex inwaslilkom dan il-riżultat aħħari tan negozjati fuq il-proposti minn dan il-Kumitat. Essenzjalment, it-tarbit kollha u l-proposti kollha li u fil-budget ġew aċċettati fl-aħħar Dan jinkludi appoġġ għal proġett pilota fuq il-forum għal suq uniku fuq l-azzjoni preparatorja fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur fuq appoġġ għal solvit permezz ta' budget line differenti, xaġa importanti u koll u koll uħut mill-proposti l-oħrajn illi ressaqna. Li t-ixeq ta' messinra xulda mużew għansi s-Sinjura Rula li hija responsabbli għal budget mhijiex hawnhekk, però niskużaw rejha miżbal. Għana bżon nistabilixxu timetable ġusta sabiex niprovdu il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget fuq opinjoni tal im sa' Marzu. Nistaw naddu kol għal-kwittanza s sinjeru li għedawnik fil-fat ma' naddu kem waslet ħajdi fil-fat kontet nitkellem dwar il-kwittanza 2009 il-inti għalija. U tlabtna sabiex nres opinjoni sabiex eh, niddiskutu tal-punt fl-ewwel ta' frar u fl-28 ta' frar. Xtaqtajt xi ħaġa dan għalhekk nixtaqsam il kuttanza tiegħek. Jekk inti sodisfatta nistgħu nibqgħu għaddejjin. Tajjeb wisq jekk kulħadd jaqbel adottaw din it-timetable. l-kwittanza ta' Sunja Rule u l-rapport fuq kwittanza inti kont l erba' ġifej disa ħanimxu skont it-timetable stabilita. Mbata mill punti l-oħrajn fuq il-proposti tagħna l-2010 li ċess u mis-Sinjura Xol de Mose, nittama l-konċara unek. Għaddu issa għad diskussjoni li jmiss fuq direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur. Illum għanna l-opportunità li nisimaw mill-professur Schmidt Kessel illi għamel eh, prepara dokument għalina fuq l-aspet digitali. Pont importanti ħafna. U niproponi illi jgħamlina prezentazzjoni, il-professur, il-rapporter Sur Xwab jinsabaw u ukoll għandna numru ta' xedew rapporters li wkoll nixtieqhom u kol għandna s-Sinjura Wallis rapporter għal ġuri kol kull min jrid jikkommenta jistemel dan. Ma s-Sur Xwab biex xi kommenta qabel jiena xtaqt nilqa' fostna l-professur Schmidt Keschel naf li għandek xi slides sabiex tagħmel sommarju tal-briefing paper li ħatkun prezentata nhar l-erba ħatkun disponibbli fuq sit elettroniku tagħna. Dan huwa briefing avvanzat fuq il-kontenut tar-rapport. Għaldaqstant nadilek il-kelma sabiex tippreżentani rapport un batni dokumenti mill-membri. Jekk jogħġbok Sur Schmidt. Uh, um, Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel nett niskuża ruħi illi din it-talba għal dokumenta briefing eh, wasal li qabel pawza l-milit u ma stajċ nlesti l-affarijiet qabel, niskuża ruħi ta' dan. Din hija kwestjoni li li nitratta għal żmien twil issa u forsi nista' nibda bil- mistoqsijiet li ħataraw fi slide li jmiss. Mistoqsijiet li tqajmu mill-komitat dawn is-slides huma bl-Ingliż u ma nitkellem bil-Ġermaniż. L-ewwel mistoqsija il-kontenut diġitali għandu jiġi trattat fid-direttiva jew fil- fil-qafas komunità referenza. Tini mistoqsija vantaġġi u svantaġġi tal-kontenut digitali fil-direttiva tal-dritti tal-konsumatur. U t-tielet misnuqsija illi l-aktar ħat għajem diskussjoni u kif il-kontenut għandu jiġi definit fil-leġislazzjoni u li ma parti mid-direttiva għanda tkopri dan. Għal daqstant jek tħarsu lejn slajd li mis tistaw taraw risposti osra dawn il-mistoqsijiet. Jiena nemmen illi dinja ħaġa eh, pjuttost ovvja fejn iż-żewġ strumenti direttiva l produzzjoni ta' konsumaturu għafas referenza komuni jew strument alternattiv li huwa possibilità għal ċertu oqsma għandhom ikopru il-kontenut digitali. il ovvjament din hija waħda mill-loqsma l-aktar importanti li jitrattaw il-konsumaturi b'mod transkonfinali fit suq intern u wkoll għax il-parti l-kbira ta' dan is-suġġett ġifiri kontratti konklużi skont kontenut digitali ġa ġew proċessati u għal daqstant jekk inneħħu dan mill-leġizzazzjoni kunet qed nagħmlu pass lura. Il-problema legali fil-qalba ta' dil-kwistjoni huwa dritt tar-tirar illi sar strument standard ta' protezzjoni għal dak x'taqsam protezzjoni tal sumatur fil Ewropew u jekk dan jistax jiġi estis għal kontenut digitali jew le. Għalija huwa importanti illi dil-kwistjoni tista' tiġi trattata b'mod serju f'dan il-każ fosma fejn kontenut digitali jiġi trasferit għall-użu permanenti iġifiri sfond ta' xiri fejn il-kontest leġislattiv ma jkunx wieħed b'saħħtu biżejjed. Hemm żewġ naħat tal-munit ovvjament f'qasam fejn il-konsumaturi qed jonfqu ħafna flus fuq xiri Mill-internet per eżempju il-tneħija ta' dritt għall-irtirar ma jaqax taħt il-proposti li għanna fuq il-mejda. Ma dan kollu jekk tista' teżerċi ta' tiegħek ta' irtirar wara il-trattamento ta' dritt kontenut digitali kun hemm possibilità kbira li kun hemm abbuż. Jekk weta ħares lejn l-istudenti fl-università tiegħi jew anke iktar għax għandhom fil-komputers tagħhom pereżempju eżempju jina missir ta' tlet tfal illi nsambu fil-skola primarja palissa u nista nara li l-istorja qed tiżvolġi qudiem għajnejja fil-fatt. Din hija xi ħaġa illi rridu nieħdu bis-serjetà. Il-konsumaturi rridu jifmu fejn qed eh, nistabilixxu l-limiti hawnhekk u l-affarijiet mhux dem ikunu ċari, din hija problema pjuttost serja ma tistax issolvi dan mod legalistiku bażikament irridu niddeċidu jekk il-negozjant, il-kumpanija, il-produttur jistax jiġi fdat sabiex jiproteġi li l-unnifsu kontra dan it-tip ta' bus. Dawn l-istrumenti tekniċi li jaqgħu taħt l- l-ombrella ta' drittijiet tal u għandhom protezzjoni speċjali. Hemm strumenti li jeżistu u eh, apprezzettament personali il-termini tekniċi dan huwa possibbli għal negozjanti kbar. Fuq negozjanti żgħar istorja differenti. Għanna ma nistawx niddeċidu b'mod ċert u s-sanażlu triqja oħra. Fuq kontenut digitali l-mod kif jittiġi trattat dan il-kontenut huwa ċar li d-definizzjonijiet huma importanti ħafna jek tħares lejn il-liġi internazzjonali privata tista' tara li l-liġijiet kollha, l-ordnijiet kollha tal-liġijiet madwar l-Ewropa jużaw definizzjoni ta' kontenut digitali bħala servizz U jina naħseb illi dan f'termini tekniċi ma jirrappreżentax liġi tajba, ma waħda dajfa. Tista' tajt ħafna fil-kontenut imma l-kategorizzazzjoni hija problema u tista' twassal għal konfużjoni sħiħa b'riżultat ta' dan. Jekk tħares lejn implementazzjoni Ġermaniża, ta' direttiva Distant Sales, avokat Ġermanis ma joħroġ bidea li trasferment permanenti ta' software jibra prezenta servizz. Dan jorbot ma xi ħaġa illi inkludejt l-slide li mis, la bozza direttiva fil-preżent ma tagħmilx differenza skont l-applikazzjoni ta' dan kif il-kontenut digitali se jkun parti mill-kontratt. Jista' jkollok kontratt ta' xiri bit-trasferiment ta' prodotti digitali fuq bażi permanenti. għal użu permanenti mbagħad trasferiment temporanju għal eh, użu temporanju mbagħad servizz blajnuna ta' strumenti digitali, live stream per eżempju, video on demand, ecc. ecc. Dan huma affarijiet li għandhom jibqgħu separati minn xulxin u l-abbozz fil-preżent m'hemmx dan. L-abbozz qed jitfa' kollox f'keffa waħda f'termini legali qed nikkategorizzaw kollox bħala servizzi. U dan ukoll huwa jaqa' taħt regoli ta' libertajiet fundamentali tal-qorti tal-ġustizzja għal dak għandu xaqsam il-mod kif il-liġi pubblika tħaddem kwistjoniet li għandhom xaqsam ma' kontratti privati u xiri naraw li dan mhuwiex bizzejt u mhuwiex ġust lanqas. Jekk għan nilimitaw li nfusna għat-trasferiment għall-użu permanenti, ġifri jek xi ħadd jixtri xi ħaġa, Allura f'dan il-każ naħseb il-kapitli fid-direttivi li għandhom xaqsmu ma' liġi dwar il-bejħ u xiri dawn huma affarijiet li ma jistaw jiġu applikati minn problema dak xaqsam kontinu digitali dan jaqa' taħt il-rulings u deċiżjonijiet illi ttieħdu mill-qrati fi Franza, fir-Renju Unit ukoll u anka li mti massimi għal-liġi tal-beħ, jista jimbeħ, eccetera, dawn affarijiet kollha li nsibu fid-direttiva. Naħseb dawn affarijiet huma ċari biżejjed. Dan jista' japplika wkoll għal aspetti oħrajn ukoll prodotti divettużi per eżempju ma nqas problematiċi minn oħut mill-punti l-oħrajn illi semmejt aktar kmini U punt ulterjuri illi xtaqt insemmi jorbot mal-proposta tal-Kommissjoni illi għada qed tiġi diskussa. Jiġifieri klawżola fuq restrizzjonijiet tal-użu jew ikkupjar. Dawn huma oqsma illi tipikament jaqgħu taħt il-copyright u rridu nkunu attenti ħafna sabiex ma naddux kwistjoniet marbuta mal-copyright minn eh, toroq sekondari, jekun hemm xatt qed eh, jixtri computer, qed jużah, u għad iktar tard isir eh, professjonist, dan huwa każ klassiku koperta hawnhekk. Tista' anke toħroġ preżempju differenti għal xaqsam liġi ta' fil specialment speċjalment għal dak li għandu xieqsam software. Imma ma naħsibx li dan huwa meħtieġ nasab il-klawżula ġenerali fid-direttiva għal provvista ta' servizzi tkopri dan ukoll. Kif għanna nittrattaw il-kontenut? Slajdi mi sekreġ blog, grazzi ħafna. L-iktar ħaġa sempliċi, l-iktar mod sempliċi u li torbod dir-referenza ma' tangibilità fid-direttiva fid-definizzjoni ta' prodotti u dan jitneħħa. Imma trid tifhem illi se jkun hemm anka effetti illi se nħassu minn dan kollu. Il-kollok katalogu ta' zenzjonijiet kif tkopri anka il-liġi dwar il-beħ tal-ġnus maquda tista' tara illi dan jieġi applikata għal sigurtajiet, per eżempju, fil-dinja finanzjarja, u din hija ħaġa illi tista' toħloq problemi. Apparti dan, naħseb illi irridu nifmu kolli qed nitkellmu dwar sitwazzjoni ta' xiri U qed nitkellmu dwar użu permanenti ta' software u kontenut digitali ieħor. Jekk inħarsu lejn l-aħħar mistoqsija jekk ridu nagħmlu definizzjoni pożittiva, għawek tajtuni bieċa xogħol jekk inħares lejn il- il-referenzi komuni u il-copyright ma nix noħorġu l-approċ pozittiv. Ma nistax noħroġ definizjoni pozittiva għal dan, imma l ewwel net naħseb li għanna eh, niftakru qed nitkellmu dwar informazzjoni digitali hawnhekk u anka l-intangibilità hija ħaġa reali ħafna imma din hija kwistjoni fejn inħarsu lejn informazzjoni maħżuna fuq medium specific għal daqstant li għanet irrit eh, jieġi saved qabel jieġi maħżun għalix inkella ma xin nqisuh bħala servizz. U differenza bejn il-prodotti, definizjoni ta' prodotti i li ma jimportax il-mod kif isir it-trasferiment. Kif ikun hemm trasferiment ta' dan il-kontenut digitali. Għal daqstant biex namlu sommarju, malaj malaj nistaw najdu li l-iktar kwestjoni diffiċli għanda li xa illa deċizjoni i il-kwestjoni ta' dritt tal-ritirar rritun ħarsu lejn strumenti ta' assigurazzjoni u partijiet oħra ta' direttiva bħal per eżempju part and sales law meta wieħed anka jara l-esperjenzi tal-istati membri naħseb li ħafna minn dan jista' jiġi applikat mingħajr l-ebda problema dak xaqsam kontenut diġitali. Well, thank you very much indeed for, um, I think, some very clear. Grazzi, ta' dawn l-ideat tajbin u ċari. nitolbu l-rappresentax tiftaħ il-diskussjoni u tajtanna jekk dawn l-emendi il-qux il-kriterji tiegħek jew inkella jekk fadal xiktar xogħol xisir. Issa nisidan anki ftuħ ta' l-ewwel net nilqa l-rappreżentat tal-Presidenza Ungerisa, il sinjura Kortes Il-qiegħda fuq il-grupp ta' ħidma ta' dritti ta' konsumatur ħanħadmu miegħek għal dawn is-sitt forsi jirnexxilna nilħuq qbil mal-Presidenza Ungeriża. Mira ambizzjuża. Aħna dejjem kontenti li konna anke l-Kummissjoni, is-Sur Pesci wkoll ħajkun qiegħed jitkellem u xtaqt nilqawnek ukoll fostna l direttur l-ġdid tal-ġustizja ċivili illi diġà ħadem magħna dwar ir-roaming Għadastant nissiden l komissjoni u jekk kan kommenti mis nirra kuxiex. L-ewel iżda nisimaw mill-membri tal-Komitat l-Sur Andrew Schwab sabiex it-tina il-sibiet tiegħu dwar din il-proposta u anki forsi punti oħra dwar il-suktar ta' dan il-proġett u anki forsi proposti għal-emendi. Grazzi ħafna, Sur President Lewanet. Nishtiq nirringrazzja l-Professur Schmidt Kessel, iżda anke li xadu rapporter jelix għadimna fuq u ftit qabel il-miliet u irnaxilu anki joħroġ b'dan l-istudju f'tant qasir żmien. Issa għanna dan l-istudju u ħareġ bitċar su ċertu punt il-kustjoni ta' kontenut digitali. Emżon naħdmu fuqa f'kapitli differenti. Jiena irċevejt din il-prezentazzjoni PowerPoint ftit jemilu u kelli l-opportunità nagħti għati twila u nemmen illi hemm bżonn nerġgħu nistudjaw l-pożizzjonijiet tagħna Meta jekk iridu dan il-qbil hemm bżonn inneħħu kapitli 4 jekk qed nitkellmu dwar l-inklużjoni tal-kontenut diġitali. Din mhix ħaġa li bżonn niddiskutu. Irridu ninkludu wkoll dan il-kontenut diġitali fejn jitlu opportunitajiet u riski <coughs> illi jistaw jinħolqu. Dak li għal professor Schmidt Kassel u illi il-offol u il-komitat għandu jazel jekk l-utent għandu xikollu din il-possibilta illi iwaqqaf dan il trasperimenta ta' kontenut digitali meta jkun hemm teħija ta' dawn id-drittijiet Iġifiri jena wara il-kommenti tal-professur kontra l-inklużjoni tal-kontenuti digitali f'din id-direttiva nixtieq inkompli nistudja u narbel dan id-dokument u nfakkar illi il-kummissjoni dejjem kienet qalet li se prepara żewġ dokumenti u tikkonsidra appuntu il-kustjoni tal-copyrights. Propju il-għalix dawn l-elementi musta jkunu parti minn din id-direttiva, jkun aħjar li insolvu din il-kwistjoni fil-kwadru ta' riferment ġenerali. Issa nixtieq ngħid talba għal professur għabbażi tal-studju tal-professur Rott dwar protezzjoni tal-konsumatur aħna diġa studjajna din il-kwestjoni. Iżda ikolli nammetti illi ma jistax ikolli informazzjoni definitiva li xqadni ma determinat ma ċertezzi dwar dan il-punt. Meta jkonna il-qbil kif ser nkunu nistaw imbidlu dawn il kondizjonijiet Kif jista' jkun il-produttur ċert illi dan il-kontenut mhux sejb agent użat minn dan l-utent? Irridu niċċaraw din is-sitwazzjoni. U dwar ċerta punti li diġa diskutajna ma' Shadow Reporters tal-ġimgħat preċedenti, din il l-aħħar laqa uffiċjali qabel ma nħedu il-vot għal daqstant irrit naddilkom xi punti li ġew diskussi ma' Shadow Reporters u s signora Gapard u tan ma jistawx ikunu fostna l-lum, issa tawni il-permess li nirreferi l-kom xi punti fejn irna xenna nir-qbil. Jiena nemmen illi għawn maġġoranza biex naqdu kapitli 2 u 3 illi f'artiklu 5 dwar il-lista ta' u l-katalgu ta' informazzjoni nistaw nżidu bosta elementi oħra permezz tal-istudju illi sar mill-espert il-professur Hawl u il-professur Rah illi għalulna illi fil-lista ta' artiklu 5 kellhom jiddaħlu kellu jiddaħħal element dwar ir-rekwiżiti tas-saħħa jew ir-riski għas-saħħa. F'artiklu 13 u 14 dawk fejn dawk dawk l-inħawi fejn hemm livelli ta' protezzjoni ola jkun hemm eċċezzjoni U saf l-ħari konna standardizzazzjoni, issa rridu diskutu wkoll kwistjonijiet marbuta ma' kapitlu wieħed u kapitli 2 u 3 dwar bejħ bib bib definizzjoni ta' email bħala appoċ ta' data dejjema ma nistax nippreżentarkom kollox issa fis-26 ta' jannar ħajkun hemm il-votazzjoni u ma' shadow reporters f'temna u l-kollega Xford ukoll ħajkonferma dan li konna votazzjoni qasira kemm jista' jkun sabiex nisqu fuq l-iktar punti importanti dawk id-dettalji tekniċi mhumiex stant importanti fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi lill kollegi lill kunsill u jina interessat ħafna mid diskussjoni li kelli u nittama li sa 26 ta' jannar konu strutturajna dan ix-xogħol kif nixtiequ. Grazzi. Real progress, uh, but thank you very much for that um, Grazzi tal-li aġġornajtna u għarrafna fejn insabu. Is-sur Rochefort Bess kien hawnhekk illum wara nofsinhar mix rapporters jekk hawn iktar membri wara jekk iġobkom għajdunna li tirġu tagħmlu l-kontribut tagħkom għalissa ngħaddu għas-sur Rochefort. Merci, Monsieur le Président. Tous mes voeux aussi à tous les collègues. Et... Grazie, Monsieur le Président. Nisbaħ xawqat għas-sena ġdida lilkom il-koll. Nistaq nitkellem dwar l-intervent ta' Sur Schmidt Kassel u kol għaraw ir-rapport tiegħu fil-jem li ġejjin. Erba' punti prinċipali l-ewwel kontenut diġitali. Tan huwa l ġejjini jew nkella parti importanti tal-ġejjini fejn jidħol il-kummerċ u s-suq intern u għamifum illi il-fat illi bieċa kbira minn dan il-kontenut issa madux prezenti fizikament u għal-dastant irridu namlu l-almu kollu tana sabiex indaħlu dan f'direttiva illi taħdem fuq il-konsum ta' dawn il-beni fis-snin li ġejjin ma nafx kif nistgħu nkunu kontenti li kikun ħallu dan il-punt tant importanti barra f'bosta oqs maħra tal-konsum, il-konsum ta' beneġib digitali ħajsir distanza, distance selling. U għonek għanna it-telfa tal-prezenza fizika u l-grupp tijaj jemmen illi direttiva tal-drittijiet tal-konsumatur i l-iktar u tli meta taħdem dwar l-izvilupp tad distance selling. it-tlet net. Il-tneħħija fil-fatt ta' dan il-kontenut i kwistjoni importanti. Mbagħad hemm ukoll il-kompatibilità bejn dan u l-beħ ta' kontenut digitali jekk ma nixinix insibu soluzzjoni għal dan insibu l situazzjoni skomda. Għalix dan id-dritt huwa element essenzjali ta' distance selling. semejt li l uliedek aħna l-koll nistaw nġibu dan l-eżempju, nafu l-koll kemmu faċli illi tixtri jew tnordna bil qoddijem kontenut digitali u għanna bżon protezzjoni, protezzjoni b'saħħitha il-raba' punt i illi dawn l-intraprizi għandhom jifacċaw responsabiltajiet tagħhom. Jekk għandhom dan il-kontenut, jista' dan il-kontenut jinbieħ. U jekk ndaħlu dan il-punt fid-direttiva, l-punt dwar il-kontenut diġitali, irridu naraw kif dawn il-prodotti qed jistawru, jistgħu jkunu prodotti mhux tangibbli, iżda irridu naraw kif daw ikunu kompatibbli mad drittijiet tal-konsumaturi. Kif nistgħu niżguraw illi il-prodott anki jekk dan infetaħ jew jekk ġi ikkupjat ikun kopert jekk f'dawn iċ-ċirkostanzi. Naħseb illi semmejt il-punt tiegħek ukoll u dan naqbel jiena. l-ewwel rapporter fettaħ iktar l-argument u tkellem dwar kemm imxa x-xogħol dwar din id-direttiva u jiena naqbel ma' dan saret biċċa xogħol tajba ferm. Sur Schwab qiegħed jappoġġana bit-tim tiegħu biex inkomplu nimxu anki fl-emendi. Aħna għamilna passi importanti wkoll palma semmejt int sur President fadal ħafna xoħl xisir u musajr intenni x'semma Andrea Schwab dwar kapitli 2 u 3 li għandhom jingħaqdu. Infakkar illi aħna għandna viżjoni pragmatika ħafna fil-grupp tiegħi dwar din id-direttiva. Iktar ma naħseb dwar dan, iktar nasal li nemmen li din id-direttiva ma tistax issolvi il-problemi tal-konsumaturi kollha. Għalda stant għanna nifukaw u jekk naqdu kapitli 2 u 3 dan jista' jsir ngħidu li dan huwa marbut għal distance selling jew off-premises selling. Forsi aħna l-uniku grupp illi ħareġ b'din it-tip ta' formulazzjoni iżda aħna naqblu ma' dak illi semmew anki membri oħra b'mod individwali. M'għandniex insegwu l-Konsell u għana jekk ikun wis diffiċli jkollna mendi taqbil dwar fuq kapitli 4 5 għandu jkonna direttiva immirata lejn kapitli 1, 2 u 3 u nħallu kapitli 4 u 5 fis-sfont. ċala darba din id-direttiva tkompli tkun effettiva. U punt ieħor propju dwar il-votazzjoni tal-Kumitat 50 ġimgħat oħra, għadu kif semmi Andrija dan. Jiena nemmen illi il relazzjoni bejn l-Ewropa u ċittadini i waħda diffiċli. U għal dastant jiena hawnhekk infakkar li f'dan il-kumitat għandna bżonn nilqu konsens, nipreferi test illi jilħaq konsens kbir milli test iktar forsi fid-dettal illi ikollu b'maġġoranza favur illi kollu ħafna kontroversja dak li għanna bżon illum fuq kustjonijiet tant importanti i li ma jkonniex kontroversja. Il-konsumaturi fl-Ewropa huma inkwetati, inkwetati dwar il-kriżi ekonomika, inkwetati dwar il-pjanijiet għal ġejjini ekonomiku u ma jixtiqux jaraw iżjed insigurta u destabilizzazzjoni Għal dastant hemm bżonn nippruvaw nagħmlu l-almu kollu tagħna biex intejbu sitwazzjoni ekonomika. Jiena inżunajt li bil-progress li sar u bix-xogħol siewi tal-professur. Grazzi ħafna sur Rochefort tal-xolok u tal-analiżi ta' dan id-dossier. M'għandix iktar membri fil-lista tal-kellima. Għadda nistieden issa l ewwel nett l-Sur Petri mill-Kummissjoni forsi jixtieq għal xi kummenti dwar dak li tqal sissa u forsi anke xi kummenti dwar il-progress illi sar. Umbat forsi s Sinjura Katex tintervjeni warajk. Jekk jogħġbok. Thank you very much, much Mr. Chairman. And... Grazie ħafna, Sur President, tal-opportunità illi nintervjeni għad diskussjoni tal-lum speċjalment dwar il-kwistjoni ta' kontenut diġitali. U l-paper prezentata mill professur Schmidt Kessel. Il-proposta tal-konsumatur tal-Komissjoni dwar id-direttiva tal-konsumaturi kienet skompri dawn il-kontenut u servizzi digitali sa ċertu punt. Speċjalment dawn il-kontratti off premises użawk imsejħa distance contracts. U anki dwar termini kontratwali inġusti u dwar irregoli ta' distance u off-premises contracts nemmen illi l-analizi tal-awtur ta' din il-paper i tassew interessanti u tisħaq fuq l-iktar aspetti importanti. U għacċar illi għal-konsumatur u importanti li kollu din l-informazzjoni dwar kontenut digitali qabel down qabel ma jsir il-downloading illi appuntu parti minn din il-proposta il-kustjoni il-kwistjonijiet jinħolqu punti oħrajn pal withdrawal ta' dan il-kontenut il-pożizzjoni tal-tana kienet il-konsumatur għandu jkollu tani dritt sal-moment illi jibda il-proċess ta' downloading. Iva għandu dan id-dritt wara li jintem il-kontrat, jekk jintem il-kontrat, iżda għadu ma seħx il-downloading. Din il-kustjoni edha u kol fit-test il-konsil ħaqftejn preliminarju fuq u anki test tal-konsil juri bitċar illi hemm derga speċifika dwar il-kontenut digitali illi tapplika sa mill-bidu tal-proċess ta' downloading. Dan huwa titjib fuq it-test tal-Kummissjoni probabbilment illi nistgħu nappoġġaw. Jekk qed nitkellmu dwar sitwazzjoni fejn Ir-riżultat ta' din id-direttiva ser jikkonċentra fuq il-distance u off-premises contracts hekk kif suġġerit mill-Parlament it-test kif attualment attwalment sejjer jagħti biżejjed protezzjoni għal konsumatur u jaħdem fuq din il-problema tal-kontenut digitali b'mod xieraq. Il-kustjoni kontroversjali illi tqajmet b'nadi oħra id-dik tal-konformità tal-beni ma' kapitlu 4 tal-proposta tal-Kommissjoni u sa ċertu punt il-konsumaturi ħajkollhom ċertu rimedju wkoll għal kontenut digitali li ma jaħdemx din hija kwistjoni komplessa u nemmen il-paper appuntu tikkonferma dan minħabba problema anke ta' definizzjoni ta' kontenut digitali u kif tapplika dawn ir-rimedji, dawn is-soluzzjonijiet. Bekk il-Kommissjoni iddeċidiet li tistudja dan is xenarju u għandna żewġ studji wieħed ħares lejn l-aspett ekonomiku u naraw jekk il-konsumatur iġarrabx ħsara mill-fatt li ma jkunx kopert minn regoli tad direttiva tal-konsumatur u tieni studju ħares is-sitwazzjoni legali, l-aspett legali u l-kazistika u l-leġijiet tal-istati membri biex naraw ix-xenarji f'dawn il-pajjiżi marbuta mal-kontenut digitali. Għana qegħdin naraw riżultati minn dawn l-istudji u ħankomplu nagħmlu dan tul is-sena u jkollna il riżultati sa' Ġunju normalment. U hemmhekk ikollna stampa iżjed ċara ta' sitwazzjoni u tal-bżonn li nindirizzaw dan il-kontenut digitali. Mod iżjed estis fil-liġijiet dwar il-konsumatur. Possibilità semja mistur tal i illi kolna dan il-kontenut imsemmi fix-xogħol tal-Kummissjoni dwar il-liġi kontratwali Ewropea din tkun zieda tajba, speċjalment ċana darba ir-riżultat ta' diskussjonijiet bejn il-Konsell u l-Parlament waslu għal direttiva illi tiffoka fuq kontratti distance u off-premises u ma taħdemx ma tiffukax fuq il-konformità tal-beni. Emmek ikkonna din is-soluzzjoni sabiħa fil-kontest ta' xogħol dwar il-liġi kontrattwali Ewropea. Kontent anke l-istur xfaf. Ħares mod pozittiv lejn id-din id-direzzjoni illi miexi fija x-xogħol ġewwa l-Kunsill. U anke s-sur Roxfor jaqbel miegħu u minnaħat tal komissjoni aħna nħarsu plenti pozittiva l kontinuazzjoni ta' xogħol u tkomplija ta' negozjati. Grazzi. Well, thank you very much. Grazzi ħafna. Għat-tweġiba ċertament għal maħafna ħafna punti li jġiġu konsidrati hawnhekk. U fuq il-Common Frame of Reference nasab li għadna l-bot minn stejn dwar dan, pero issa aktar u tiwa nafsina nkunu nafu aħjar ma naħsibx li għanna nħalla l-konsumaturi jistennew daqsek, ma issa nistennew naraw t kħed tixtieq intraduċi ruħek u tajdinna x'taħseb fuq il-progress li qed isir fil-Kunsill. Grazzi, President, fissa mill-Presidenza Ungeriża. Nixtieq jiena nagħti meħba l parteċipanti kollha għal din il-laqa. Aħna nittamaw il-kooperazzjoni tagħna mal-Parlament ħad tkun waħda li tat il-frott u mill-esperjenza li ħadna sissa ma naħsibx li ħajkonna problemi biex nikkooperaw il-Parlament dejjem kienet ħaġa faċli nagħmlu dan dejjem kien ta' suċċess. Fuq din id-direttiva kif qalet il-Kummissjoni, il-Kunsill għandu pożizzjoni preliminarja li ġiet adottata f'Koreper imma għandna bżonn daqs mista' xoħra biex ikunu nistgħu niffinalizzawha u tiġi adottata fuq livell ta' Konsill tal-Ministri. Dan nittamaw li ħajġri dal-waqt. Il-Presidenza Ungariża tixtieq tagħmel progress kemm jista' jkun bin-negozjati ta' din proposta partikolari u nixtiequ nikkooperaw mill-qrib kemm mal-Parlament kif ukoll mal-Kummissjoni. Fuq dispozizjoni fuq il-kontenut digitali għanna nilqaw din l-opportunità li nisimaw dal-opinjonijiet differenti kollha minn esperti u membri ta' dan il-Parlament. U skont il-pożizzjoni preliminari tal-Kunsil il-kontenut digitali mhux kopert taħt ir-regoli preżenti għaliex ma jkwalifikax bħala <clears throat> prodott Pa ħagġa ħaġa li rridu nindirizzaw aktar qudiem fil konsil Nista' nerġa' tanni però li aħna naħdmu fil-qrib ħafna mal-Parlament u nixtiequ li nkomplu bil-ħidma tajba illi bdejna sissa. Well, thank you very much indeed. Uh, Grazzi ħafna, Sinjura Skaċex. U nittamaw li nerġaw narawk maħna dal-waqt u namlu progress fuq dan il-xol. Ringrazzja kol Presidenza Belġjana għax-xol li għamlu huma maħna eh, fuq numru ta' dossier inkluż dan. Smajna kommissjoni, smajna konsil, konħanat li l-għandus il-ċans illi eh, jala, pero forsi professur Casual jista jgħid l-aħħar kemtejn fuq dak li ntqal sissa. Tajjeb. Fuq id-dritt tartirar, jeżistu soluzzjoni intermedjarji fil-paper illi jgħidu li dritt tartirar mhux eskluż meta jiġu provduti servizzi. Però dan huwa tentattiv li wieħed jipprova jġib ċertu triddijiet għal kompens. Dan huwa possibbli f'termini ġenerali, però Is-soluzzjoni applikabbli Ġermaniża prezenti qed tipprova sib kumpens u dan Sib kompromess u dan il-kumpens jiddependi mill-informazzjoni li tingħata qabel il-ħin jekk l-informazzjoni ma tingħatax. Allura dan dan id-dritt jisfiċċa fix-xejn. Kena dan huwa kwistjoni li eh, umu fil-dritt kontrattwali Ġermanis. U għalek, eh, ħjek aħjak ikun indirizzawa eh, permezz ta' l-infurzar mill nantiċipawa. Grazzi ħafna, nixtieq ringrazzjak għal darboħra tal-li ħajjajt id-dossier. Jiddispeċini li għadna nishtin nishtin asmu kopja li l-kulħadd però sanar l-erba ċertament li ħaj kulħadd ħajkollu kopja. Naħseb illi kien hemm ideat interessanti ħafna f'dan id-dokument li rridu nsegwu anki jekk ma xi jidħlu fl-ewwel pakkett. M'għandix dubju li li ikun jixtieq issa jsemmiha dil-ħaġa. Andres ixtieq tgħidilna fiex qegħdin u jekk għandna xi punti oħra għall-kumitat illum. ist natürlich nur ein Scherz, aber ich denke, dass es... Il-sena sin ħamsa skon dak l-arloċ, ġifiri għandi ċans kemm irrid biex nitkellem. Nasab li kull ħer kun nistennew il-professuri, il-professur Rotz u s-sur kif special biex iħorġu bl-istudju tagħhom u nkunu nistgħu nanalizzawhom naqbel ma' Sur Rashford li għal konsumaturi żgħażagħ fl-Ewropa irridu nidru li qegħdin nagħmlu xi ħaġa, però din hija ħaġa li rridu nagħmluha fuq bażi legali bażi prattika. Għanna bżon kundizzjonijiet adattati għal dan, pero fuq dan il-puntu fuq oħrajn aħna ħankunu għadin naħdmu bil-qalb u bl-entuzjazmu u ħankunu għadin niprofaw nsibu soluzzjoni ta' kompromess sa jannar. Grazzi ħafna mela nixtin ikkonferma illi ħankunu qegħdin nivvotaw fis-26 ta' jannar fit-3 ta' war nofsinhar fuq din proposta. U mandi dubju li sa dak iż-żmien għadbaq ħafna xogħol xisir ma' rapporters u shadows. Nishtiq issa għonek il-koxen li l-Andrish Sejxmet li ħajkollu l-axħar laqa ma l-imkoxuħa jaddi minn flok għal karriera u l-izvilup taħt il-Komitat ta' Sikurta u d-Difiża. L-atmosfera partikolari ta' dak il-Komitat. Nishtu nirgazzaw ħaxxol kollu li għamel s-samana u tal-li ħaxsib u koll id-dossier ta' drittijiet ta' konsumatur. Issa, ħan votaw dal-waqt, ġifir nistaw nifqu ftit tal daw ħalli dawk minnkom li ma jixtiqux li jattendu l-votazzjoni kun jistaw jitilqu u il-partiti politiċi kunu jistaw jħejju eh, l-ħom votazzjoni Uh, so, ladies and gentlemen, can we um, proceed with... ma l lek sinjuri bl-ewel votazzjoni tal din is-sena l-2011 u l-ewwel nett xtaqt irress għal-vot il-pożizzjoni finali u qbil tat-tieni qari li jikkonferma r-riżultati tan-negozjati illi tmexxew mir-rapporter Catherine Styler ma' Presidenza Belġjana. Il-test tal-proposta tqassam u il shadows kollha koll raħ jiena kelli privileġġ li l-mexxi il-laqa kellna negozjati qawwin ħafna mek u fuq talba tax-shadows ksibs itra lil ministru Belġian il-Survan Quickenborn, li bla dubju familjari ma'kom, fejn ringrazzjajtu għal kooperazzjoni tiegħu però tlabna wkoll għal spiegazzjoni speċifika minnaħa tal-Presidenza għalfejn huma żiedu test ġdid fl-aħħar minuta. Għadna qegħdin nistennew tuġiba. Il-ftajim li nesċinna nilħu kien jinkludi 60 minn 83 l-emenda adottata mill-Limko fit-22 ta' novembru ġifir naħseb juri l-importanza ta' xoll li għamiltu intom taħt ismexxija ta' Sinjura Steiner. Issa għalek niproponi illi nifutaw fuq dan il-test u l-ewwel insa si xedaw se għandhom xi kumenti. Signora Rula.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 irċivejna ħafna materjal minn ħafna partijiet interessati, u gruppi ta' pressjoni, kultant dan wasal daqsxejn tard u ħaddinna daqsxejn ħin ukoll bħal dejjem. <clears throat> Pero fil laqqa ta' shadows ma' rapporteurs flimkien ma' kommissjoni, irnexxilna ir-res u kompromess illi niżel tajjeb mal-Konsill bħala soluzzjoni ta' kompromess. Qatt ma nkunu sodisfatti 100%, ma dan ifisser li nistgħu nadduħ mill-votazzjoni. L-importanti huwa li jkun hemm ftehim, u dan il-ftehim irid jgħaddi malajr kemm jista' jkun u bl-iktar mod estensiv possibbli. Delegierten Rechtsakten. Ħalli nkunu nistgħu naħdmu mal-Kummissjoni fuq l-atti legali delegati. Il sista dejjem sejħnina komitoloġija. Biex dan jkun jista' jsir il-Kummissjoni tittamel xogħla aħna bħala Parlament nixtiequ li nikkoperaw b'mod kostruttiv. Il-Kummissjoni trid tittina l lodda adattati biex dan ikun nistgħu nagħmluh tittati l-informazzjoni li shadows u l-rapporters biex nkunu f'pożizzjoni illi naslu għal pozizjoni sodisfaċenti, ġifi dan huwa l-appell ewlieni tiegħi. Nixtieq ngħid li naqbel mal-ftejm li l-ħaqna. Grazzi ħafna s-sur Maja s-njura Rula. Jina nishtiq ringrazzjak tal-ittra li bat li presidenza belġjana għalix naħseb li minnajr bil tagħna il-Kunsill kien isiba diffiċli ħafna li jasal f'sitwazzjoni fejn tażġdid jiġi aċċettat. U dan rridu nispjegawh. Però bħala segwitu għal din litra forsi nistgħu Naqblu fuq il-punti kollha li ġew deċiżi, importanti ħafna li naraw eżattament kif din id-direttiva ħad iġi implementata. Mux ċar illi dak il bilna fuq ħajkolna naqblu biex il-Kommissjoni taħdem maħna ħalli l-industrija kollha tkun tista' tasal għal riżultat sodisfaċenti. Iva jina xtaqt najt li Tlab li l-presidenza biex ittina stqarrija biex tiċċara l-affarijiet waqt il-plenarja eh, ta' jannar, ġifiri kullħat ħajkollu ċans jagħmel dan il-punt fuq ir-regoli ta' implementazzjoni. Il-Kommissjoni naxtiqom jiddu nota ta' dan, jina kontent ħafna li għedi rappresentati għawnek kullum, U jekk ixtuq jitkellmu anke ħanti l-opportunità li jagħmlu dan. Mixtieqx li jkolli diskussjoni ġenerali imma il-Viċi President hawnhekk ukoll tixtieq titkellem. Iva, grazzi President. U xtaqt nitkellem fissem is-Sinjura Styler, niskuża ruħi fissima għalix għaliex ma setax tattendi il-lum. Ma nixtieqx nirrapedi dak li qalu s-Sinjur Rula Sur Meyer, Sinjura, stalex ta' għattajt l-istess ħaġa, pero kull darba naslu għal soluzzjoni ta' kompromess dem għatma kunu sodisfatti 100%, pero sar ħafna xogħol u fissem Katrin nixtieq għalhekk nirringrazzakom tal-li kollaborajtu b'mod tant pozittiv biex naslu dan il-kompromess li xejn ma kien faċli naslu għalih. Grazzi ħafna. Misni għaddejt li għandek l-ewel ma għanċ naf li għed rappresenta s-Sinjura Styler, kummissjoni tixtiq taddix komment. Iva, grazzi ħafna, President. L-ewel nixtieq nirringrazzja lilek personalment, Sinjura Styler, kif ukoll li shadows ta' xogħol li għamiltu fi xogħol trialogu l ta' tliet lazzijatu nofs u dan għamela possibbli Il naslu għal dan il-kompromess. Ovvjament il-Kommissjoni wkoll ħossa bl-istess mod fuq kompromess laqas aħna maħna sodisfatti 100% fil-mija, però kompromess li l-ħaqna, anzi li l-ħaqtu intom maħna, ma l-Konsillu importanti ħafna. <clears throat> Il-Kommissjoni dejjem lesta tikkoopera ma' rapporters u shadows anke biex nħaffu ix-xogħol fuq dan id-delegated acts ma nafx eżattament x'kienu qed jirreferu għal-jom eh, shadows, però ovvjament aħna tiġà tkellimna mal-partijiet interessati kif intqala hawnhekk u waħda mill-atti delegati mod partikolari għandha tiġi imħaffa mara kemm jista' jkun imma mhux qabel sentejn. Kif ċa meta tibda ssir applikabbli il regolament Aħna dawla delegati nibdew nħejjuhom però mill-ewwel kif jintlaħaq ftehim bejn niskom il-Kunsill. U dejjem nibqgħu f'kuntatt mal-Kunsill u mal-Parlament aħna kridu nagħmlu grazzi. Um, I think the Belgian presidency is also here. So. U l-President ta' Belġana naħseb li qed hawnhekk. Ukoll u għalhekk nixtiequ nirringrazzjaw lilhom ukoll. Naħseb li ħanamlu wara il- Votazzjoni s-Sinjura Stajler u Shadows ħajibatu it-tra l-Kommissjoni u kom tatuna rapport għazir non-paper bazzikament fuq il-proċess ta' trasposizjoni. Mela jekk moħad iktar li għandu kommenti nixtieq nivvota votazzjoni waħda l-pakket ta' kompromessa kif ġi eh, maqbul dak favur. Għaw xaħat kontra? għadda b'mod unanimu proset. Grazzi ħafna. U najdu proset u kolli sinjura Styler illi għal darboħra sfi ma setax toħroġ mill skozja minħabba borra. Raġunijiet ta' borra. Grazzi ħafna sa' dibattitu ħajsir it-tnejn fil-plenarja ta' Strasburg il-ġimgħa d-dieħla. Minister żbar fi ħamsa kwart. Naddu issa fuq il-vot fuq l-opinjoni ta' Sinjura McClarkin l-ambjent ta' għal komitat tal-ambjent biex innaqsu l-ugwaljanza eh, fis-saħħa fl-Unjoni Ewropea għaddi rapporta biex introduċi il-vot. Innotajt ukoll li mill-PP jixtiequ Ires u numru ta' emendi orali tard. Jekk intom lesti dawn jiġu konsidrati kieġobkom ejdunna, ejdunna sinjura. Grazzi u s-sena tajba lil kulħadd. Nixtieq nirringrazzja l għanet li xadow skola ta' xoll li għamlu fuq dan, speċjalment meta tqis li kellna timetable skeda verament limitata naħseb li l-imko jista' jagħmel kontribut importanti fuq ir-rapport ta' l-envi. U nirrikonoxxu wkoll l-inugwaljanza fis-saħħa illi ehm, jinsabu hemmhekk minħabba raġunijiet soċjo-ekonomiċi. Ovvjament, kwistjonijiet ta' ġbir ta' d-dejta b'matras konfinali, jistajjajn u anke rikonoxximent ta' kwalifiċi transkonfinali. Naħseb li professjonisti tas saħħa wkoll irid ikollhom l-istess libertà u ħelsin tal-moviment, però minħabba natura tax-xogħol tagħhom irid ikun hemm ċertu kontrolli biex ma jkunx hemm nies li mhumiex professjonisti li jaħdmu f'dan ix-xogħol rridu irrid ikun hemm ukoll reġistrazzjoni mas-sistema tal-IMI li ssir obbligatorja. Bekk nkunu nistgħu nżidu standards tal-kura tas-saħħa, naqsu l-prassi ħażina u nżidu l-ugwaljanza bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fuq l-emendi orali tal-IPP jiena rajthom u napprovom. Grazzi. Thank you very much indeed. Anybody else want to comment before we vote? Good. Now, can I just check? Oh, yes, Mrs. Van Yul. Signora Van Yul, fil-qosor. Nixtieq nirringrazzja lill-lema tal-li ħadmet b'mod ħaffef ħafna fuq dan is-suġġett vast u komplikat, però sa ninsabu f'pożizzjoni fejn nistgħu nagħtu opinjoni bilanċata u armonizzata lil Kumitat Envi. L-emendi tal-IPP fuq 44 ħankunu għedin aħna nivvotaw kontra li ġem kelma partikolari li ħolqot ċertu problemi fid-dibattitu tagħna, però parti minn hekk li e pp kuntent ħafna. Ħankun qegħdin nivvotaw favur. Is-Sinja Bastas, grazzi ħafna, Sur President. sena tajba lil kulħadd. Xtaqt fil-qosor ngħid. Illi aħna konna kuntenti bil-pożizzjoni tal-IPP tal-rapporter fl-IPP u anke l-fatt li ħadmet fis-skeda qasira ħafna limitata ħafna u ħad provaw jieħdu konsiderazzjoni l-emendi kollha tagħna li huma spjegati fil-listi tal-voti. Din l-opinjoni naħseb ħatati kontribut serju pozittiv fi żmien ta' krizi biex nippruvaw innaqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa fil-politika tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea. Xi ħadd ieħor mix-shadows? Le, ngħaddu votazzjoni mela nixtieq naċċerta li kulħadd għandu il-kard namlu il-verifika tas-soltu għax għandna ħafna voti Ejja nippruvaw l għan namlu prova. Li pipi l għal jivvotaw huma. Ivvotaw li pipi. Għanna 11, suppost 13, Ġvijaw 2. inqas. We'll record you separately then. Uh, S&D. Eh, Socialisti Demokratiċi jivvotaw massa. Signor Vanier. Insis il-kard taħħa ħamsa bissandi sissa Charles Gullia, wizzjat minnek. minn hekk. Sitta, seba. Mela li kom nadukom manualment. U kullħab hija nista' narawkom naħseb ġenna erba liberali, 3 ICR, e eċċetra, tnejn ħodor, Dennis Milgwe. Sinjora Tyson. Mela. Nivotaw l-ewwel emenda ta' kompromess numru wieħed. Dak favur. Kontra. Għaddit kważi unanimament. U dan ifisser li issa nistgħu ngħaddu għall-emendi erba' paragrafu wieħed A tas-surġiva favur kontra għadda b'maġġoranza għamenda ħamsa Signora Sinjura dak favur dak kontra għaddit ukoll. Naddu għal emenda ta' kompromess numru 2 dak favur kontra dik għaddit ukoll. Naddu issa mela l-emenda sitta tas sinjura Bastos. Dawk favur kontra dikatit u kol. Naddu issa l-paragrafu 2 emenda dissa tas sur Verno. Favur kontra addit. Emenda 10 tas sinjura Paranova. Favur naraw nikkontrollaw elettronikament emenda 10 ta' Sinjura Paranova. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 14-16 Maddiċ. Sinjur Xaldinosa. Emenda numru 8, dak favur. Nikkontrollaw elettronikament t 8 ta' Signora Xadunosa. Fatazzjoni miftuħa. Fatazzjoni maluqa. Maddiċ. 17 għan 13. Amanda 11 ta' Sur surverno Dak favur għal darbaħra verifika. Amanda 11 fatazzjoni miftuħa. Fatazzjoni maluqa għaddit 17-13 paragrafu 3 kompromess għamenda ta' kompromess numru 3 dak favur kontra għaddit naddu għal amenda 18 tassur xaldi mosa da' favur kontra għaddit amenda 19 signora Clarkin favur kontra għaddit. Emenda 21 ta' Sinjora McClarkin favur kontra għaddit. Emenda 20 ta' Sinjora Verno favur kontra għaddit. Emenda 22 għawnek għanna emenda orali. is sinjura basta xandikun kun trid tistaqra. Jekk joġbok, Sinjura. U dan għajmu ġifiri flok l-emenda eżistenti. Grazzi, President. L-emenda bazzikament tipprova neħi l-klim u uh, L-emenda tas-Sur Giovan u l amendorali dak favur. <clears throat> Daw kontra, għaddit. Amenda 22 tas Sinjora Vernio, il-votazzjoni miftuħa fuq amenda 24. Sinjora Vernio, favur. Votazzjoni mal Maddeċ, 13, 17. Għamenda ta' kompromess numru 4 dawk favur kontra għaddit. Naddu għal emenda 28 ta' Sinja McLaren, dawk favur kontra għaddit. Emenda 29 dawk favur dawk kontra għaddit ukoll. Emenda 30 ta' Sur Grek ukoll il-votazzjoni miftuħa fuq 30. votazzjoni maluqa u dika maddiċ baxra favur 20 kontra. Emenda ta' kompromess numru 5 dak favur kontra dik għaddit maġġoranza gmira naddu għal-emenda 35 ta' Sinjura McClarkin, paragrafu 5 dak favur kontra għaddit emenda 38 ta' Sinjura Parvanova dak favur kontra għaddit. 36 ta' Surġvan dak favur kontra għaddit. Emenda 37 ta' Sinjura Verno. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 37. Sinjura Verno, favur. U din għaddit 16 favur 14 kontra. Paragrafu 6, emenda ta' kompromess numru 6 da' favur kontra għaddit. Naddu għal emenda 42 ta' Sinjora Parvanova da' favur kontra dan għadda u koll. Emenda 41 ġitir tirata, emenda 43 emenda orali. L-istess bħal emenda orali tal-lista tal-votazzjoni differenti. L-istess. Mela jgħaf fil-lista ta' votazzjoni. Nistgħu nivvotaw fuq 43 dak favur kontra Għaddit, għamen darba 40 ta' Signora Bastox xkor edha fuq il-lista ta' votazzjoni nivvotaw fuq 44 diġa mendati dak favur kontra Nasab li għaddit, pero niverifikaw, għamen darba u l-bajn. Jemmen naturali. It's closed. Votazzjoni malu għaddi għaddit b-22 għal 8. Għamen da 45 ta' snija bastox eh, dok favur, dok kontra. Nitċakjaw. Għamen da 45. votazzjoni magħluqa, dik għaddit b-22 għal 7. Paragrafu 7 menta ta' kompromess numru 7 dawk favur kontra għaddit naddu għal-emenda 49 ta' Signora Rula. Votazzjoni miftuħa fuq emenda. Dissa u naddu għal-51 49 we go to. So 49 the vote is open. Votazzjoni miftuħa fuq amenda 49. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Baxa favur 20 kontra. Amenda 46 tas-sur Molzer. Votazzjoni mifsuħa fuq amenda 46. Votazzjoni maluqa. Dika maddiċ ukoll. Bax kontra 10, eh, emenda 50 ta' Sinema Clarkin, dak favur, kontra għaddit, emenda 52 ta' Sinjora Bastos, dak favur, kontra. Nasa baħjar li verifikaw għadin. Emenda 52 ta' Sinjora Bastos. Bada t Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U dik għaddil b-22 kontra 8. Minda 53. La pavur kontra għaddit. Emenda 54 ta' Signora Verno, da' pavur kontra għaddit 55 ta' Signora Vasquez da' pavur kontra għaddit 56 ta' Signora Bastos da' favur kontra għaddis. U dana jikkonkludi għalek il-votazzjoni tal-emendi għal-votazzjoni fuq l-opinjoni kollha kemmi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddit bi 28 u 2 ehm, kontra. Grazzi ħafna, Sinjura McClarkin. U naħseb il-Komitat għall-Ambjent ħa nota anka ta' suġġerimenti li saru minn dan il-Komitat. Għandu issa għal rapport u Komitat għall-Industrija u l-Enerġija għal rapport tagħhom fuq politika industrijali għall-era globalizzata, rapport erwa sur Kreuzmann. Tixtieq tajt kemtejn qabel nivvotaw sur Kreuzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich mal bedanken bei Grazie ħafna, Sur President. Xtaqt nirringrazzja li Shadow Reporters. Id-dossier tiegħi huwa qed tifoka fuq affarijiet li ma nsibhomx fir-rapport prinċipali ma dan kollu GSTs minn numru ta' emendi differenti. M'għandix problemi ma' ħafna mill-emendi, fejn niprovajna anka nsibu kompromess fuq emendi. Irnexxina nigzbu riżultat pożittiv ħafna każijiet ma kien hemm punti fejn ma qbilniex fuqhom. Par pereżempju il-proġett Galileo illi se jiswa ħafna flus. Biljuni se jintefqu fuq dan, punt importanti ħafna, Għanna xtaqna ringrazzaw ukoll il-Shadow Reporters għal xogħolhom. Thank you very much indeed, Mr. Kreutzmann. Grazie, Sir Kreutzmann. Għaw xi kommenti oħrajn? Le, te pwis nivvota għal daqstant. Nibdew proposta kompromess numru 1 fuq paragrafu numru 1. Dawk favur? Kontra? Taddi maġġoranza kbira. Paragrafu wieħed A ġdid, emenda tnejn. Minn numru ta' kollegi, emenda numru tnejn da' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Jaddi. Emenda tlieta. Vot maqsum. L-ewwel parti, it-test kollu li fil-kliem an automatic L-ewwel parti dawk favur. Kontra għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. An automatic. Fuq appunt il-klim an automatic. Votazzjoni magħluqa? Maddiċ boxing vot kontra u għaxra favur. Naddu issa l-emenda erba' Vot maqsum ukoll. Mussa noqgħod naqralkom il-lingwaġġ kollu l-ewwel parti da b'favur. Kontra. Għaddit l-ewwel parti tieni parti. Da favur. Kontra. Tieni parti ta' dilkol. Paragrafu 2a. Menda ħamsa missur Kreuzman, dak favur. Kontra taddi. Menda seba minn għandi mdok favur kontra tajib wisq. Menda tnax mis-Sur Kreuzman dak favur kontra għaddit. Emenda tsatax, mis-Sur Giovanna Badda favur kontra taddi wkoll. Emenda sitta mill-istess eh, membri da favur kontra taddi wkoll. Emenda 11 Mr. Kreitzman dak favur kontra taddi wkoll. Paragrafu 8 Mr. Kreitzman dak favur kontra taddi. Kompromess temen da numru t-nej min numru ta' kollegi dak favur kontra taddi wkoll. Naddu s-salemenda 13, Mr. Kreutzmann dak favur kontra taddi. Emenda 17, dak favur, kontra, taddi u koll. Emenda 14, dak favur, kontra, taddi. Emenda 15, favur, kontra, taddi. Emenda 16, favur, kontra, taddi. Madwar 20 dak favur kontra taddi. Għanda 18 dak favur. Daw kontra taddi. Emenda 20 dak favur kontra taddi. Emenda 29 dak favur kontra taddi. Emenda 22 dak favur kontra taddi. Hemen 24 na kavut kontra taddi. Emenda 23 taħa. Emenda 26 dak favur kontra taddi. Emenda 25 na favur kontra taddi. Kompromess emenda numru 3 dak favur kontra taddi. Bekk temmejna l-votazzjoni, naddu għal vot fuq l-abbozza opinjoni li għanivvotaw għalih mod elettroniku, nivvotaw fuq il-rapport kollu kemmu. The vote's closed. Votazzjoni maluqa. Taddi ps 26 favor. astenzjoni waħda u voti kontra. Proset li sur Kreutzmann. So thank you all very much and I know Mr. Kreutzmann will... Grazie l-kom il-koll u naf li sur Kreutzmann ħaj defendi l-emendi tagħna bis-saħħa kollha sabiex dawn jiġu inklużi fir-rapport aħari. Grazzi ħafna. Dan il-votazzjoni, grazzi ħafna ninsabu Ftit qabel il-ħin ħanaġġornaw għal żmien qasir sabiex dawk li musi għoddu diskussjoni rapport Myers fuq il-Liġi Ewropea Kontrattwali, u mbagħad nibdew bil-parti li jmiss fil-minuti li ġejjin. Uh, so, ladies and gentlemen, I think um, everybody... Senjuri, nasab li kullħat postu, nilqa li sur Xtadim majer mill-kommissjoni, li ħadem għal dal-komitat ħafna drabi, l-iktar fuq il kustjoni tal-kreditu, l konsumaturu għana għet nistenna bil ħer anka li konna l-input tijak, fil għal tijak, ma' Digi Justice u għanna ovvjament, il-sur Hans Peter Mayer, rapporter tagħna għal din kwistjoni tant importanti fuq kooperazzjoni msaħħa u l-Komitat tal-Affarijiet Legali wara ħafna diskussjonijiet inħaqna ftejjim fuq il-proċedura kooperazzjoni u naħseb is-sermajru kol ħajsejm dan fid-diskors tiegħu. Għandna sa xi kompetenzi esklusivi fir responsabbiljiet tagħna anke viżavi green paper tal-Kummissjoni. Għannix with shadows fuq dan, il-Sinjor Tyler mux għadawnek. il-Sur Oli Schmidt u kol mux jgħataw, il-Sinjor Arur għadawnek, il-Sur Fox mux għawnek, imma għan nitkellem fismu, u l-Shadow Reporter l-ohra u kol mux għadawnek. Fuq il-timetable ġenerali, għad rridu nsibu ftejn aħari mill-konferenza ta' presidenti u anka mal Kumitat tal-Affarijiet Legali u ma suppost kien problem fuq dan u da jkun konfermat formalment fi Strasburg u l-ġimgħa li ġejja. Issa. Nagħti l-kelma l-ewwel nett lis-Sur Majer. jekk tixtieq il-Kommissjoni titkellem dritt warajk ma' farik, però nixtieq hekk tibdenti. Forsi ta' minn introduzzjoni zaħira mbagħad is-Sur Sternmajer jintroduċi il-Green Paper billi din hija l-ewwel qatana fuq l-alternativi politiċi. Mbagħad jista' jkun diskussjoni aċċettabbli għalikom? Tajb wis. Sur Majer, sabiex nibdew, mbagħad is-Sur Stab Majer. Mbagħad nkomplu bl-oħrajn. Sur Majer. Grazie ħafna, Sur President. Kollegi, din hija Green Paper. Mijis eh, ħaġa uh, vinkolanti hija Green Paper sabiex infass l-alternativi politiċi ta' xista isir. Għal daqstant, ħafna frit kondizjonali, għawnek xirit kondizjonali, għanna Green Paper kifat ma dana kollu il-kontenut huwa interessanti għall-aħħar palma qal iċ-ċermen, is-sur Malcolm Harber, edin naqsmu l-kompetenzi ta' dar rapport mal-Komitat tal affarijiet Legali għal xar snin kont membru ta' dak il-Komitat tal affarijiet Legali u trattajt din il-kwistjoni minnaħa tagħhom għal daqstant jiena sodisfat li nista' nkompli f'din il-linja anka fih dan il-Kumitat għal suq intern. ta' wieħed fuq kontratti tal-konsumatur hija kompetenza tagħna mbagħad erba' tnejn fuq l-istrumenti li jistgħu jintużaw għal kontratti marbuta mal-konsumatur hawnhekk għandna kompetenzi maqsuma mbagħad erba' tlieta u jiva każ ieħor fejn kompetenzi maqsuma jitrattaw x'jiġri fl jista dan jiġi applikat. Nasab il rajtu l-Green Paper minn 10 sa 10, rajtu li ma kwistjoniet fundamentali, ħan id nibattu mbagħad eh, niddeċidu fuqhom imma f'qafas ta' Green Paper dan mhix mhuwiex proċess leġislattiv. Il-kwistjoni ta' applikazzjoni ta' twali professjonali, definizzjoni ta' kontrat, per eżempju, naħseb illi u din hija ħaġa importanti. Fl-Unjoni Ewropea b-27 stat membru b'sistemi legali differenti meta jiġi konkluż kontrat? Meta tkun attiva? U meta dan ikun vinkolanti għal kontrat, mbagħad ħatmur oltre ħatħares lejn obbligi prekontratwali bidritt ta' revoka, l annullament, jew ħanħallu l-affarijiet kif huma. U parti bażika fundamentali i dan għandu jkun vinkolanti għanna niprovdu alternativi għanda tkun vinkolanti bil-fors jew irridu sussidjarieta u noħolqu situazzjoni fejn uħu tajdu dan huwa kontratti jew leġi konklusi jew le naħseb irridu nimxu lejn armonizzazzjoni sħiħa hawnhekk. Issa l-mistoqsija hi kemm semmorru il-bot għandna interpretazzjoni interpretazzjoni ristretta u hemm interpretazzjoni aktar wiesa. U dan huwa l-obbligu kontraptuali zejjed u jekk l-istrument jista' jiġi użat għal tipi ta' kontratti servizzi, kontratti ta' pejħ jew għannix nestendu dan u għannix ukoll inħarsu lejn dan bħala bidu, bidu ta' kodiċi ċivili l-Unjoni Ewropea. Rridu nħarsu lejn x'nu possibbli u naħseb illi il-kol naqblu li huwa urġenti illi dan ikun vinkolanti, dan isir vinkolanti. U xi aspetti jistgħu jaqgħu ta' sussidjarjetà bħala salima punt tal-bit għal kompens ikunu jistaw Eh, jiġu mill-qwa. Naħseb ma mxejniex sem sissa u dan għandu jaqata s-sussidjarjetà. Il-insibu l-bilanċ fejn għanna bżon kjarifiċi sabiex nejnu l-konsumaturi u n-negozji u koll fl-ħar mill-ħar jekk il negozju ma jkollhomx ċertezza legali mista jkun hemm servizzi provduti lill-konsumaturi. Konsumaturi minn ħa tagħhom ma jkunux koperti kif suppost. Għal daqstant naħseb li għanna nħarsu lejn il-stampa aktar wiesa hawnhekk u iddiskutu dawn il-punti ukoll. Kifed da huwa importanti ħafna li nimxu ehm, malajra hawnhekk għanna pressjoni ta' ħin irridu naqblu fuq x'se jkun vinkolanti xirridu bħala elementi vinkolanti u xirridu nħallu taħt il-qasam ta' sussidjarità fuq id-dettalji, fuq tfassil, naħseb din ħaġa illi nistaw niddiskutu fuq faktar tul imma naħseb li tkun idea tajba illi nisimgħu mill-Kummissjoni spiegazzjoni tal-Green Paper tagħhom u nisimgħu x'għandhom xejdunna. Grazzi ħafna għal din l-introduzzjoni ek utli. Sturx tabew Majer. Sabiex ikompli fuq fejħalla Sur Majer u jindika Ujtina l-sfond u l-idejat prinċipali nsibu fil-Green Paper. Jek joġbok. Grazie ħafna, Sur President. Forsi nista nibda bil-problemi. Problemi li nsibu wara l-Green Paper qabel ma naddu għal lażliet għaliex il-Green Paper ovvjament mhijiex is-soluzzjoni għal problemi, kien hemm erba problemi li aħna stajna nidentifikaw meta nkun qed inħarsu lejn soluzzjonijiet prattikabbli. L-ewwel nett kontratti tal-konsumaturi. Ninsab hawnhekk fil-Kumitat Imkow imma ħan nirrispondi ukoll aktar il-qoddim fuq kwistjonijiet oħrajn fuq kontratti ta' konsumaturi kien ħarsu lejn negozju l-ewwel hemm żewġ problemi illi aħna identifikajna fuq in-naħa ta' negozju naħa ta' konsumatur. L-ewwel net nibdew bin-negozju hawnhekk xtaqt nisaq fuq il-fatt illi aħna fukajna l-aktar fuq vantaġġi għall-intrapriżi żaru medji li rappreżentaw 99% tal-negozji kollha korrelazzjoni għandu xesa statistika ċara ħafna fit tkabbir ta' intrapriżi żaru medji u anka tkabbir ekonomiku ġenerali. U anka fit tnaqqis tal qat u anka fuq l-innovazzjoni. Jekk nifuka fuq l-intrapriżi Zaru medji fi stess ħin tista' tara illi se jkollok vantaġġi ekonomiċi illi jistaw jikkontribwixxu għal parti żgħira mill-istampa kollha illi tipprovdinna soluzzjoni ta' biex noħorġu mill-kriżi prezenti. Dan huwa importanti ħafna li reċentement mhux tant reċentement imma f'Novembru l-figuri ta' tkabbir mill-Kommissjoni u rew illi it-tkabbir ekonomiku medju għall-Unjoni Ewropea kien ta' 1.8 fil-mija paragona ma l-Istati Uniti, per eżempju, mija l-Ġapun, mija L-Istati Uniti kienet fil-fat mil qubta mill-krizi illi inħolqot mill-problemi fil-real estate, pero ħarġu minn dan għandhom tkabbir qawwi ta' 2.7% ktar 7.8% tal-Unjoni Ewropea qed nitkellmu fuq medja, 1.8% bħala medja għaliex pajjiżi pal Polonja, l-Iżvezja jew l-Ġermanja għandhom rati ta' tkabbir illi iqarbu l-4%. Dan ifisser li anka din il-1.8% mhijiex tant figura sostenibbli qed nitkellmu hawnhekk fuq figura li tant hija għolja biex ngħidu hekk eh, hija għolja għaliex ċertu pajjiżi sejrin tajjeb imma oħrajn li għanna nifukaw fuq l-intrapriżi zaru medju ngħinu lilhom. Zewċ ostakli tanġibli nasab kif il-kol tafu, ntom konċi ta' dan għaliex dan huwa xogħolkom fl-ħar mill-aħħar, jekk tpoġġi ruħek eh, f'post negozjant li qed intrapriża żgħira jew medja jekk trid eh, eh, tadem f'pajjiż ieħor trid tieħu liġi b'mod parzjali u dan jinvolvi spejjeż spejjeż għall intrapriża diskussa u l-ewwel nett mhijiex biss kwistjoni fejn ikollok tara li ma liġi tapplika, imma kif se tiġi applikata. U ikonna naraw kif il-kontrat partikolari li għandhom għal-liġi nazzjonali trid tiġi aġġustata sabiex tkun regolari, sabiex tkun tista' tiġi applikata għal-liġi nazzjonali ġdida u koll li nizguraw li mhux biss regolari imma wkoll illi tipprovdi wkoll sfond ekonomiku vantaġġuż għal daqstant għandhom il-liġi tagħhom li tiddetta l-mod kif joperaw u jridu jaraw fejn jistgħu joperaw bl-aħjar mod eh, eh, b'dan il-mod imma dan mux l-istess jekk qed jimxu lejn stat membru ieħor bliġi oħra Aħar tas-sena li għaddiet kien hemm tal-opinjoni pubblika li tbatna l-semmiz u tlabnihom sabiex jgħidulna li huma 13 l-akbar ostaklu għal kummerċ transkonfinali. U fost l-ewwel 10 li semmew kellna liġi kontrattwali illi kienet prevalenti. L-ewwel problema kienet li nippruvaw naraw li ma kienet li ġa applikabbli 74% ta' dawk eh, illi parteċipaw għallu li din hija problema. Wara dan kellna traduzzjoni tal-liġi applikabli barranija 68% u anka l-pariri legali l-ispejjeż ma dawn marbuta ma dawn 65% nuqqas ta' fiduċa fil-liġi barranija, tħassib li tispiċċa tidħol f'implikazzjonijiet legali f'liġi barranija 59-58% diffikultajiet fin-negozjati ma' parti oħra u anka qbil taħt liġi barranija. Jekk tistaqsi għal daqstant li l-intrapriżi żaru medji, jeħroġ ċar ħafna illi liġi kontratwali u ostakli marbuta ma' liġi kontratwali jinsabu fuq qoddim nest fost raġunijiet il-għala l-intrapriżi żaru medji ma, jaħdmux mod transkonfinali. U aħna nafu il 75% tal-SMEs Ewropej ma jaħdmux mod transkonfinali u dan minħabba ħafna rġunijiet jina semmejt uħut minnhom nafu li 50% ta' dawn il-kumpaniji jishtiqu fil-fatt iwettqu tranzazzjoni transkonfinali li kieku kenna liġi Ewropea applikabli, liġi waħda. Għanna tħanna fanna dettal mux biss fuq liġi uniformi ma wkoll ħarisna lejn alternativi fil-Green Paper sabiex nistaqsu dawn l-SMEs fuq liema u huma jippreferu. Dan tagħna vot ċar ħafna favur liġi kontrattwali individwali ta' forum differenti 86% tal-SMEs li parteċipaw għalu illi huma jixtiequ jaraw liġi kontratali Ewropea unika 78% ta' dal-kumpaniji probabbilment jew wis probabbli u jużaw strument alternat strument mhux obbligatorju. Punt erba' fil-Green Paper. Ta' kollox għal dak nixtaqsam l-semmiz. it tini ostaklu, it tieni problema illi hija rilevanti għall smis u l-kumpaniji kollha fil-fatt hija l-isfruttament tal-vantaġġi li huma disponibbli. Per eżempju, qed tbih prodotti elettroniċi, servizzi li għonet tiżgura illi l kontratti tiegħek kollha regolari imma għabbażi tal-liġi waħda valida jew sistema tal-liġi Pjattaforma tal-IT li tista' tuża l-marketing ta' prodott eh, twassal sabiex tfaddal ħafna flus termini ta' spejjeż u fil-survey tagħna staqsejna kif il-kumpaniji aħarsu lejn dan it-tip ta' tfaddil u aktar minn nofs il-kumpaniji għalonna illi huma jkunu qegħdin ifadlu flus hawnhekk 54% qalu li dan kien il-każ. Mussanet għal fid-dettal tal- riżultati aktar speċifiċi, ma dan ifisser li l-maġġoranza tal-intrapriżi żanu medji fl-Ewropa u dawn huma figuri illi jirriflettu survey differenti li jkopru l-kumpaniji kollha jekk saris lejn dawn il-figuri mbagħad tista' tara li aktar minn nofs l-SMEs kollha jemnu illi l-ispejjeż jistgħu jiġu evitati jekk nisfruttaw sinerġija hawnhekk. Dawn huma iż-żewġ problemi għal daqstan tal-kumpaniji, speċjalment għall smes Issa ngħaddu għal konsumatur parti ċentrali ta' dak li tagħmlu hawnhekk f'dan kumitat. Hawn darba ħadna żewġ problemi hawnhekk. L-ewwel problema hawnhekk nistantikom xi figuri, ntikom xi eżempju. Aħna fassanna survey u kena grupp ta' mit prodotti li konsumaturi jista' jixtri mod regolari u ħarisna lejn kemm minn dawn il-mit prodott jistgħu jinxtraw fuq l-internet kull inkwastat nazzjonali u nibda bil-figuri l-iktar li jazdumna f'Malta u Ċipru 98% ta' dawn il-100% anzi ta' dawn mit prodott 98% ta' dawn il-prodotti ma kienuġ disponibbli fuq l-internet fil- fil-suq domestiku taħħom, muħut jgħidu iba dawnu magżejjer u ma s-swiq zar, mux eh, ma jkunx vijabli niprofdu s-prodott, ma jenħarx l-pajiz l-oħrajn. Tista tara li 13 stat membru li jmiss, u ma stati membri fejn aktar minn 50 ta' dawn il-mit prodott ma kienux disponibli fuq l-internet fis nazjonali. Mbazz, Mbagħad erġajna minna verifika oħra jekk mod attiv imorru stat membru ieħor se tfaddel il-flus. Faktar minn nofs daw l prodotti tista' tfaddal għal minn 10% billi tagħmel dan, dan xie fisser għal daqstant. Dan ifisser illi konsumatur speċjalment fis-swieq domestiċi li huma iżgħar swieq nazzjonali ma iżgħar li għennet għandhom nuqqas ta' għażla u mbagħad nuqqas ta' prezzar kompetittiv u t-tielet possibilment kwestjonijiet marbuta mal-kwalità li hija insuffiċenti wkoll kolla il il kompetizzjoni għal intrapriżi żaru mezzi f'dawn il-pajjiżi iż-żar miex taħdem kif suppost. Qed jixtru l-affarijiet wis eh, prezzit wis olja, konsumaturi ma jistax jixtru dak li jridu. Tini hija problema waħda, tini problema u li kenna anke eżerċizzju ta' mystery shopper, mezzi elettroniċi u provajna nħalsu. Xi 11,000 tranzazzjoni elettronik hekka ġew reġistrati u minnhom 61% ma ħadmux. Ma ddewx fi klim ieħor. Għalfej ġara dan hemm numru ta' raġunijiet, però raġun importanti kienet illi kien hemm ċaħda mill-Istat Membru sabiex ibijaw maġinenti konsumatur e neħdu l-Latvija pal eżempju inti konsumatur mill-Latvija u fuq l-internet tixtieq tixtri minn intrapriża żgħira jew medja mill-Ġermanja l polonja tidħol fis-sit elettronika tagħhom, isib il-prodott li tixtieq tpoġġih fil-basket tiegħek. Imbagħad ikollok l-screen illi jgħidlek informazzjoni, tek informazzjoni fuq l-isem, indirizz, fejn ħassir il-fattura, eċetera, eċetera. Nizzel Latvija, Mbagħad jew wieqaf kollox jew ikollok eh, xi ħaġa li tajlek fil-advja ma nbijaw. Xu din hija problema għal ħafna kumpaniji mhuwiex ekonomikament vijabbli li jipprovdu l-prodotti u servizzi tagħhom f'pajjiżi iżgħar minħabba raġunijiet li għadni kemm semmejt. Għal daqstant eh, dak kollu fuq il-problemi nifisom. Ma nixtieqx nidħol f'dettalji zejda ta' Green Paper aħna stabilixejna seba alternattivi fejn naħsbu illi qed inkopru l-spektrum kollu ta' soluzzjonijiet. Kenna skadenza twila u twila ħafna dak li għandu x'jaqsam il-proċedura ta' konsultazzjoni. Ħdimt kważi 17-il sena għal-Kommissjoni u qatt ma rajt Green Paper biskadenza ta' seba' xhur għad-diskussjonijiet seba xhur sabiex niżguraw il l-partit interessati kollha jgħidu tagħhom sabiex kulħadd jiddiskuti l-affarijiet b'mod suffiċenti u sabiex ikun hemm eh, opinjonijiet differenti e konsidrati Forsi nista' nifoka fuq għażla waħda u dan hu minħabba illi ħafna drabi dejjem mistaqsun l-istess mistoqsija. Ġifiri, l-istrument mhux obbligatorju rakkomandazzjoni forsi fil-Green Paper. Nistaqsija kif seħdem dan fis-seħ. Il-Komitat tal Legali organizza smieħ fejn ġewwa espressi opinjoni differenti. Nistantikom forsi stampa ta' kif jaħdem da' fi prattika l-idea u li bħala puntat tuża iħsibijiet relatati mal problema u tipprovdi partit interessati b'alternattiva waħda, għażla waħda li mhix armonizzata u li ma tieħux post il-liġi nazzjonali. U li mhix imposta fuq il-partijiet il jekk dawn ma jċettawx. Il-partijiet ovvjament mhux se jażlu dan jekk joħorġu xi spejjeż ġodda minn dan. Għal daqstant, hija kwistjoni ta' għażla jistgħu jażlu dan u rridu jażbu jekk jażlux eh, l-istrumenti jew lew jagħmlu dan jekk hemm vantaġġi ekonomiċi marbuta ma' dan. Ejja sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd. Il-partijiet konċernati jażlu l-istrument jekk nemnu illi hemm vantaġġi ekonomika marbuta ma' dan. X'inhuma dawn il-vantaġġi ekonomiċi għall-kumpanija fuq naħa għanna tfaddil kif ġa semmejt, meta semmejt il-problemi tal-konsumatur, minnaħa għandek vantaġġi ekonomiċi li ġa semmejt, imma barra minn dan għandek ukoll vantaġġi legali wkoll. Għaliex ovvjament il-konsumatur se jażel din l-għażla jekk u jewi temmen illi ħatikseb vantaġġi reali, mhux biss ekonomiċi manka legali. U li ma vantaġġi legali jistaw jinkisbu L-ewwel nett għandu kien hemm kwistjoni ta' livello li ta' protezzjoni tal konsumatur mhux biss f'termini ta' użu ta' dan pala xibka ġenerali, pero eh, protezzjoni ġenwina vizavi anka l-akki u l-implementazzjoni fl-Istati membri. illi għandha tipprovdi vantaġġi u titsjib għal maġġoranza tal-konsumaturi fl-Ewropa. U aħna qed nasbu kif se nagħmlu dan għal alternativi differenti u kif nistgħu niżguraw illi f'termini legali dan ikun implementat kif post. U organizzazzjoni tal-konsumaturi għalhom mhux mhix kwestjoni ta' liġi differenti ma ta' implementazzjoni fil-prattika l-Kommissjoni proponiet jekk tħarsu lejn il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni l-ewwel kwarta din is-sena ħankunu qegħdin nippreżentaw, nipproponu strument għal ftejn bala l-qorti u din hija sitwazzjoni fejn jista' jkollna xi forma ta' liġi uniformi marbuta mal-konsumatur u strument alternativ fejn solvu il-disgwidi. Tkellimna dwar drittijiet digitali u dan jipprovdi opportunità tista' tajt li dawn id-drittijiet li huma pjuttost importanti u skont dak li nafu aħna dawn jidru illi maħdimniex fuq mod leġislattiv fuq livell ta' stati membri dan jista' jiġi inkluż liġi kontrattwali Ewropea u ma jkunux koperti mill-laki jew liġijiet nazzjonali. Jistgħu jiġu mażula jekk ikun hemm vantaġġi marbuta mal-għażla ta' tal-istrument, mhux qed nitkellmu fuq vantaġġi ekonomiċi fejn kollok aktar prodotti differenti bi prezzi irħas imma wkoll protezzjoni effettiva tal-konsumatur. Xtaq nikonkludi fuq il-kontratti tal-konsumatur ma forse najt kem tejn ukoll fuq kontratti bitu. Immen li angeführt habe fuq. Nafu illi il-problemi illi semmejt hawnhekk huma applikabbli għal kontratti tal-konsumaturi l-iktar. Il-kontratti B2B għandek għażla legali differenti għadastant l-imprizi jistaw jazlu x'liġi tapplika dan ifisser li dawk il-partijiet fil-rabta kontratwali li l-iktar b'saħħieta jekk dawn jiddeċidu li jridu il-liġi domestika li tapplika tista' għala l-Kummissjoni mistax tagħmel xi ħaġa bħal din il-għala hemm il-mod ta' kif jaħdem is-suq għandek situazzjoni tal-impriża li l-inqas b'saħħitha u dejjem tkun jew l inqas biċċa kbira ta' drabi tkun SME. Dawn l-SMEs ibatu minn dan u jkollhom anke nuqqas ta' fiduċja. U mbagħad ikollok il-kumpaniji l-kbar li jkollhom il-kontratti il illi permettulhom li jibbenefikaw anki minn vantaġġi u benefiċċji ekonomiċi. Inkella jkollok sitwazzjoni u 55% tal-SMIs għaluħ il liġi nazzjonali li ma waħda għandha tapplika i ta' problema u din disparixxi il għaliex ikun hemm din il-liġi u jekk il-kumpanija kbira ma tkunx trid dan ikollok situazzjoni fejn iż-żewġ partijiet ikunu żewġ SMEs bħal per eżempju kumpanija minn Azzas qed tagħmel negozju ma' SME oħra fil-Ġermanja. L-ebda waħda m'għandha suq m'għandha parti kbira tas-suq, l-ebda waħda mi iktar b'saħħitha mill-oħra, ħaġa 50% tal-kumpaniji qalu tal-SMEs qalu illi din tkun problema u jipreferu li jkun hemm sistema legali neutrali. Dawn huma l-problemi li aħna tqajna magħhom ta' is-soluzzjonijiet illi semmejna u illi proponejna u dibattitu illi għanna issa. Grazzi tal-attenzjoni. Well, thank you very much indeed, Mr. Sandmeyer. Grazzi ħafna, Sur Sandmeyer. Kienet introduzzjoni ta' sew utli. Nittolbok tiċċaranna żewġ punti. Inti għandek statistika tistaw interessanti illi jidir li ħarġet mill-Eurobarometer. U għandek anki xi studji, xi statistika illi miex fil-paper. Forsi dan kien survey apparti li ġi ippubblikat b'mod separat għaliex jidher utli. U t-tini net, għamilt referenza anki l-kwistjoni ta' valutazzjoni ta' impatt usa. Għaliex m'hemmx xogħol iħor marbut ma' dawn il-proposti għal dastant forsi nistaw nitkellmu dwar dawn il-punti prattiċi. Issa, nistaw anke nisimgħu kummenti mill-kollegi. Mr. Myers għamel l-introduzzjoni, Mr. Jura Rula for hija shadow rapporteur U ma nafx minnu prezenti, forsi s-Sinjor Ruler tixtieq titkellem bħala Shadow Reporter, jiena l-agent sur Reporter, għas-Sur Fox, għaw anki Sur Mendez. Forsi għaw iktar tal-bit għal-interventi, anki Sur Meyer zgur sejr wieġab għal dawn il-kommenti iktar tard. Ines, nibdaw bis signora Ruler. Sagte, weil ich fand, das klang eigentlich Nixtieq naqbel mal-punt ta' Surmajer. Kien punt ta' sew interessanti. U naħseb li dan huwa għammet ta' kif nilħu bil l-iktar malaj. Naraw fejn hemm azzjoni li t titteħed ta' malaj b'approċċ wisa bħal dak tal-Kummissjoni hemm ir-riskju li nispiċċaw f'dik l-istess sitwazzjoni pal kustan li sama soġ vabs. Għandu għajkonna bżon soluzzjoni effukata ħafna li dik biex jista' jkollna. Min sejjer jirbaħ u kif sejjer jirbaħ? Inti għat li kuħat sejjer jirbaħ, dan huwa impossibbli. Livelli ola l-protezzjoni tal-konsumatur huma meħtieġa inti qed Iżda għall-SMEs se musserpu jekk il-protezzjoni tal-konsumaturi ħatkun ola minn dak li għandhom mod fuq livell domestiku attualment. Irridu l-ewwel net naqblu fuq il-punt imsemmi Mr. Mayer dak li huwa neċessarju dak li huwa urġenti. U jiena tal-fema illi nieħdu dan l-approċċ.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 ta' proposta oħra għal organizzazzjoni proposta twila u li trikedi ħafna xogħol irridu nifmu illi ġi investit ħafna flus, ħafna ħin għal dan. Meta jina bdejt hawnhekk fid-99 kienet diġà qiegħda tiġi diskussa din is-sitwazzjoni. U jidher li waħda mill-kwistjonijiet illi ħabtu wiċċna magħha u illi fil-waqt li nistaw nimxu lejn prinċipji komuni, il sistemi legali f'posta prinċipji ħajkunu differenti u din hija l-qofol tal-parti mill-problema illi għandna Fissu, wahdini, waħdini. illi kolna għodda illi permettuna illi niverifikaw dawn fil-prattika u nosservawhom għal tul ta' żmien qabel nibdew nimiraw lejn xi ħaġa żjed ambizzjuża. Qegħdin nifukaw hawnhekk ħafna lejn il-liġi tal-konsumatur f'dan id-dokument il għaliex essenzjalment il-proposta tonna qed tgħid illi fejn jidħlu kuntratti B2B l impriżi diġà għandhom l-opportunità illi jażlu numru ta' strumenti standard taħt konvenzjoniet internazzjonali għal dan it-tip ta' kontratti u il-liġi kontrattwali Ewropea sejra tkun żieda ma' dan u l-istant bil-fors sejr nifukaw fuq il-kwistjonijiet tal-konsumaturi u nafu illi diġa qegħdin naħdmu bid-direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur dawn diġa ġew irrepetuti wkoll f'direttivi oħra illi s-soċtajma kol hawnhekk u f'bost oħrajn huma veterani ta' din ta' dan il-proċess estis u twil. U forsi tajdu li din hija perspettiva Britannika ħafna iżajn nemmen fil pragmatizmu Naħseb għandna nibdew nivverifikaw din biex naraw il-valur tagħha x'inhu min tiegħi. Aħna kontra għażla trieta tal-Kummissjoni u xie tip ta' kombinazzjoni ta' bejn għażla wieħed u tnejn jippermettulna illi nistuktaw bil-ħidma tagħna. Aħna nixtiequ analiżi iktar kompluta tal-impatt u tal-ispejjeż ukoll ta' dan u jidher illi il-proposta kif bħalissa ġiet żvilupp pata. b'mod magħluq ħafna u ma ġietx esposta għal realtajt prattiċi li ta' suq tant ikkomplikat. U duna dan għandu jkun parti anke mill-iżvilupp tagħha. Musta jkopri nisol fid-dettall iżda li l nista naħdem ma' sur Majer fuq dawn il-pedamenti. Mr. Schmeier, unbat Mr. Mendez, unibqaw sejrin. Grazzi, Iva, jena naqbel ma dawk li semmew il-kollegi tijaj, specialment ma dak li dak il-fatten, Sir President. Iżda nishtiq nibda billi najt illi l analisi tal-problemi li saret mill-Kummissjoni fid-dawl ta' l-SMEs u l-konsumaturi minn stati membri żgħar hija xi ħaġa li naqbel ma' fil-mija. Il-Professur Montija sal għall-istess konklużjonijiet fir-rapport tagħhom. Illi ġew appoġġati anki fil-partikola tagħha minn dar il-kumitat. ġifiri aħna mixin fil direzzjoni tajba. Iżda nistgħu nilħu l-implementazzjoni din hija domanda u jiena kuntent li s Rula Rula diġa' semmiet dan il-punt. Domanda l sur Steinmeier. Il-Kummissarju kif tista' taħseb illi aħna Ipprovajna inwasslu għal punt tal-konsumatur u li jista' jinbidel kollox f'daqqa il-ħin. il konsumatur ma jistaw xieraw bidla għall ħjar jew għall-ar fi drittijiet tagħhom mingħajr dan. X'fallur miżjud edha taħti din il-proposta. Bil-protezzjoni ta' drittijiet tal-konsumatur, Assoċjazzjonijiet tal-imprizi bħal BDI il-Ġermanja qablu mal-proposta 100% meta qed nitkellmu hawnhekk dwar il-qafas. Liħor l-imprizi ma tixtieqx li naraw dawn il-bidliet. għadastant nemmen illi din il-proposta titkellem dwar armonizzazzjoni sħiħa. Danu dak li tixtieq il-Kommissjoni u għam il-bażi legali għal dan, iżda għala taħseb illi il-situazzjoni legali imbidlet u jekk hemm strument fakultattiv l-esperienza tiegħi fuq din id-direttiva hi li dritti l-assoċjazzjonijiet ta' dritti tal-konsumatur u dawk tal-imprizi sejrin jippruvaw jaraw liem il-iktar bażi li taqbel lilhom u jirrikmandaw lila u għaldastant ħajkollok 28 sistema legali u ma nafx jekk intom irnexilkomx tilħu din is-sitwazzjoni fejn kulħadd jerbaħ b'din il-bażi. Ma nafx għala taħseb illi din il-proposta sejra tilħaq dawn ir-riżultati li semmej. Mr. Mendes. Mr. Mendes. Uh, thank you, Chair. Um, Grazzi, Sur President. Naqbel ma posta mill kellima ta' qabli. Kont kontent biex jikumet ta' Sinjora Stratemajer, għalix din l-analiz diġa minnija bosta drabi f'dar il-komitat għas snin li għaddew, Issa dwar l-im liktar direttivi li nipreferu kuħat jieħu approċ nazzjonali u hawnhekk jinstab il-problema. Jiena nemmen illi hemm soluzzjoni waħda għal din il-problema. Għażla numru erba. Illi konna żewġ approċċi dak nazzjonali u mbagħad il-konsumaturi u l-SMS jistgħu jażlu eżempju regolament fuq livell Ewropew, mod fakultattiv, għalissa l-SMEs, iżda iktar u iktar il-konsumaturi m'għandhomx fiduċja f'dan ix-xiri transkonfina li ma jafux status legali hemm u x-istaw jistennew mill-prodotti illi jaslulhom. U dan issa għandna niddiskutuh għal żmien twil pad direttiva ta' timeshare ħadd ma xtaq li jkun hemm dan ir-regolament issa nafu illi kull stat membru qegħdin jevitaw dan l-approċċ nittama illi konna regolament u mhux direttiva Iżda l-Kostellu ħafna kollega ma jridu, xtan, jekk jridu Ewropa waħda, suq intern wahdini, u dan huwa l-approċ ta' regolament. Grazzi. Uh, thank you very much, Mr. Mendes. Well, you're certainly... Grazzi, Sur Mendes. Inti konsistenti tas-sew dwar dan il-punt. Grazzi ħafna, Sur President. <clears throat> L-analizi ta' Sur Farbs i waħda korretta u l-punti illi għadda kienu ċari. Iżda jien għandi dubi tiegħi dwar is-soluzzjoni meta qed nitkellmu dwar SMEs jekk nixtiequ nħeġġuhom b'sistema sempliċi din din hija ħaġa sajba għaliex għandek ċertezza legali iżda jekk tixtieq iżid il-protezzjoni tal-konsumatur dawn mhux se jkunu favorija il għaliex huwa ovvju. Il-juma il huma. Bħala imprenditori irridu jilqu bilanċ bejn ir-riski u l-opportunitajiet u jekk ir-riski ħajkun iktar mill-opportunitajiet ħajħalluhom, ħajwarbuhom dawn l-opportunitajiet. Hemm ir-riskju illi iva jkollok kumpaniji kbar li kollhom sussidjarji lokali, kollhom anki forsi dipartimenti legali kbar, iżda anki dawn ħajwiżnu il riskju u l-opportunitajiet iżda SMI e minnaħa l-oħra żgur mhux sejra tiħu il riskju fejn għandek protezzjoni tal-konsumatur ola jew class action suits. Palma taf, il-Ġermanja, Ironikament, l-imprenditori kollha kienu favur dan iżda ċert illi issa nistgħu nirritona fil-fatt għal punt ta' Sur Steinmeier. Illi qegħdin niprofaw niżviluppaw is-suq intern, iva, kħat għedin jipprova jagħmel dan jekk nilħu soluzzjoni li tikkonvinċi l-SMEs illi ibijaw lil stati membri oħra permezz tal-internet din tkun ħaġa sajba kemm għal l sms kif ukoll għal konsumaturi. Iżda ninkwieta illi hawnhekk naslu għal status quo illi x'jider mill-starriċ li sar illi l sms dawn il-pizzaru medji ma tantx huma ħerqana lejn dawn il-pjattaformi diġitali u ma jistgħux iżgħuhom bħalma aħna qegħdin nimmaġinaw. Anybody else? Grazzi, iktar talbet tal-intervent? Le. Mela forsi nista' nistieda li sur majer issa biex iwieġeb ukoll u forsi jkollna opportunità anki għal taqsira u skeda għal passi li mis. Jekk jogħġbok. Um, thank you very much, Chair. Grazzi ħafna, Sur President. Leonet, nirringrazzjak tal-kommenti għall-introduzzjoni tiegħek. Għan użan kidan bħala eżempju. Iżda biex l-ewwel in inwieġeb it-tlet punti tal-bidu tiegħek dwar minn ġib l-istatistika issemmew anki il- il-valutazzjoni tal-impatt u l-Eurobarometru Allan biex nelaboraw valutazzjoni ta' impatt, kellna bosta starriċ, erba, kbar, tnejn, eurobarometru, eurobarometri u starriċ wieħed għall sms u liħor għall-imprizi in ġenerali. Mannix l-informazzjoni kollha din sejra taslilna. Din waslitilna fil- ftit qabel il-miliet u ħanqedwa fuq sit elettroniku sal-ħar tax-xar u ngħaddirkom sabiex tin tkun disponibbli għandkom ukoll. Iżda għad kompli tidħol iktar data. Taslinna iktar data fil-fatt dan ix-xar u din tiġi publikata fuq is-sit elettroniku. Dan nużawa għal valutazzjoni tal-impatt għala konxi illi dan huwa proġett ta' sew komplikat. U l-valutazzjoni trid tkun tajba biżejjed li tanalizza il-problemi u soluzzjonijiet kollha fil-fond. Diġà bdejna din il-valutazzjoni u ħankomplu nistuktaw xogħolna tul din is-sena. Dan ix-xogħol diġà beda. Mela, biex inwiġab xieħut mid-domandi l-oħra. Niprofa niġborom fi gruppi. Is-Sinjura Rula u s-Sur Kreuzer ukoll it-tnejn għajmu il-punt illi l-SMEs mhux sejrin jażlu din iż-żieda fil-protezzjoni tal-konsumatur il għaliex jiltqgħu ma' iktar problemi. Jiena naqbel sa ċertu punt iżda mhux għal kollox il-għalix l-SMIs jifacċaw zewċ situazzjoniet l għonet għedin ibijaw l-konsumaturi iżda huma imsiħba ma' kumpaniji ikbar għal daqstant. fid-dibattitu għanna grupp ta' partijiet interessati illi għandek SMEs illi jixtiequ din iż-żieda ta' protezzjoni tal-konsumatur iżda meta jint nitkellmu dwar ir-regoli li sejrin jgħinuhom dwar rekwiżiti ta' informazzjoni ola minn kumpaniji kbar huma favur 100%. Hija sitwazzjoni komplikata dik tal-SMEs Dan huwa fatt u rridu naċċettawha. Jiena naqbel miegħek illi jekk iżid il-protezzjoni tal-konsumaturi għall smis bħala bejja iva huma sejrin jiżdidulhom l-ispejjeż. Iżda l-għażla fakultattiva ta' kapitlu 4 i sabiħal li lix L-għazla teżda f'dejhom jaraw il-benefiċċji bħal ċertezza legali u tnaqis fl-ispejjeż u minnaħa l-oħra iva żieda fl-ispejjeż ta' ċertu punt minħabba din iż-żieda fil-protezzjoni tal-konsumatur u bħala SMI jaraw l-aħjar soluzzjoni għalihom. Iżda mbagħad hawnhekk nirritornaw għal punt tas-survab. Id-differenza ta' armożit ma' armonizzazzjoni sħiħa din hi waħda mir reġunijiet prinċipali il għala ikun forsi iżjed faċli illi kollok strument fakultattiv milli armonizzazzjoni sħiħa il għaliex kumpaniji u l-konsumaturi jistaw jazlu jekk ma jistuqux jitlu għal dawn l-ispejjeż il għaliex ħajgżbu xaġa ħaġa pożittiva forsi spejjes aħjar, forsi protezzjoni ola u bekk musa jkollok dan il-pis fuq l-imprizi kollha. Dawk l-imprizi biss illi sejrin jitħlu għal din is-sistema sejrin iġarbu dan il-pis. Dan l-qofol ta' kollox il-konsumaturi u l-imprizi aħna nixtiequhom li jkollhom il-possibilità tal-għażla illi jużaw strument illi iwassal benefiċċji ekonomiċi u legali dwar tini punt ta' survat. Jekk tippermettili sur President Nix nitkellem iktar fuq lat personali issa jiena ħdimt anke mal-Konsill u dwar kritu tal-konsumatur, l-ewwel l-ewwel strument armonizzazzjoni sħiħa fil-liġi kontrattwali. U palma attent huwa ferm iżjed diffiċli illi tadotta dik id-direttiva ta' dan il-kreditu illa għaliex dik f'dik is-sitwazzjoni l-istati membri kollha bdew jgħidu dwar il-lista ta' informazzjoni prekontatwali, ridu din, ridu l-oħra, etc. il din kienet fil-liġi nazzjonali. U l-istati membri kollha kienu jafu illi kien se jkollhom jagħmlu l-emendi fil-liġi nazzjonali tagħhom u kull ministru illi ritorna f'pajjiżu kien se jkollu jgħid l-assoċjazzjonijiet tal-imprisi, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, eċċetera il raġunijiet il-għala u ma votaw favur dan l-aspett jew favur l-aspett liħor. B'istrument fakultattiv m'għandekx dan ma tridx temenda il-liġi nazzjonali tkompli tapplika, tkompli teżisti u dawk l-imprizi illi ma jdux applikawa mhux se jkollhom jitlu għal spejjeż addizzjonali. Bek naħseb nkun nistgħu nilqu qbil, ma nafx kanix maġġoranza għalissa għad irridu naraw ser ikun offroad iżda din hija differenza prinċipali minn organizzazzjoni sħiħa u jekk nirritorna issa għal punt tas sur l-assoċjazzjonijiet sejrin iwiżnu li huma strument huwa l-aħjar, iva, huwa minnu. Mandi xejn kontra dan, anzi, ħaġa sabiħa, ferm huma qed jaraw l-interessi tagħhom u żewġ istazzjonijiet dawk tal-impriżi żewġ tal-konsumaturi sejn jiffaċċaw il-domanda ta' jekk se jixtru prodott li jiġi offrut lilhom minn stat membru ieħor. Jekk il-prodott mhuwiex disponibbli domestikament jew forsi jista' ikun irħas minn dak mill-prodott domestiku jew ikollok livell qoli ta' protezzjoni tal-konsumatur illi jkun aħjar minn livelli ta' protezzjoni oħra xi minn daqqiet il-livell se tkun u iktar għolja minn dik mill-ola waħda iżda għandek il din il-possibilità jekk inti tittihom din il-possibilità l-SMEs u l-konsumaturi sejrin jieħdu deċiżjoni tagħhom u ma jiġri xejn. Ikunu ġew esposti, mhux se jkunu ġew esposti għal spejjeż jistgħu jbijaw jew jixtru skont il-liġi nazzjonali u l-istatus quo ħajibqa' dak li hu. Jattati tagħti għażla lill partijiet kontrattwali li l-in minn dik nazzjonali. Liġi nazzjonali, l-Assoċjazzjoni tal-Imprizi sejrin jagħtu l-parir l-imprizi tagħhom illi jażlu minn dawk il-possibilitajiet li għandhom jagħmlu l-analiżi tagħhom u jgħidu meta wieħed qabbilha ma' leġislazzjoni nazzjonali dan l-istrument huwa fakultattiv u aħjar hawnhekk huwa qar u il-konsumaturi dak illi irridu niċċaraw u illi li garantixxu livell qoli ta' protezzjoni u għal-bicċa tal-konsumaturi Ewropej l-idea sejra tkun illi ikollhom protezzjoni ola milli għandhom palissa u għall-imprizi ta' skur Sur Kreutzmann din tista' sarraf iva f'żieda fl-ispejjeż iżda jaraw huma se jrid aħjar riżultat. Vantaġġ fl-ispejjeż ta' pjattaforma tal-IT waħdina. Grazzi, Sur President. Much indeed, uh, Mr. Sanamar. Grazzi ħafna. Iva, tassew taf fdbih din l fakultattiva proset. Iżda, għankompi nizaminaw din il-possibilta dwar il-kreditu tal-konsumatur. Ma spiċanix fil-proposta armonizzata sħiħa. U donna mixin fl-istess direzzjoni għal proposta ta' dritti tal konsumatur. Wasan, konna domna seba sa kem wasalna għal dik il-konklużjoni. U nemmen illi anke li kollok bil għal għazla fakultattiva ser jieħu ċertu tul ta' żmien. U għandu jkonna din it-toolbox l-ewwel net ila lex naħseb dan jista' jgħinna qabel ikonna din l-għażla fakultattiva, ma naħsibx illi għandna nimxu għal din mill-ewwel. Il-kumitat issa mbagħad jiddeċiedi u issa nisimgħu minn Hans Peter Meyer. Ja, vielen Dank. Grazie ħafna. Grazzi lil kulħadd illi tkellem dwar dan il-punt. Nixtieq nagħmel taqsira tal-punti illi saru u li semmew sissa. Il-konsumatur għandu jkollu il-possibilità ta' għażla sabiex ikun jista' jażel għabbażi tal-prezz. Jiena nażel għabbażi tal-prezz. Iżda jekk in-nies jistgħu jażlu jekk jixtrux mill-Latvja jew mill-Ġermanja. Ifisser illi suqħdini qiegħed jaħdem hekk, għadha din hija ħaġa tajba. Iżda issa jridu nqiegħdu dan fil-prattika. mhijiex xi ħaġa. nista' ngħidu biss hija idea tajba, irdu ngħidu liema sezzjonijiet tal-liġi Ewropea japplikaw għal stant li tkun hemm vantaġġi pożittivi għall konsumatur iżda wkoll għall imprizi Irdu nkun nafu eżattament li ma qasam tekniku ser ikun il-bażi għal azzjoni partikolari jekk ħajkonna kodiċ ċivili li ma wieħed ser ikun li ma qasam tal-liġi sejjer ikopri din tranzazzjoni partikolari. Palissa, ma nemminx illi dan huwa ċar biżejjed. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni semma illi strument fakultattiv hija għażla illi għanna naħdmu sabiex nilħqu. Jiena kont parti l-proċedura ta' small claims u koll għal-bosta snin u Flower ewwel saksini għatanna din il-problema. Il-għaliex għadha ma ddaħlitx b'mod prattiku fir-realtà minħabba l-istruttura legali u għal-dastant għanna hemm bosta punti li rridu nikkonsidraw fid-diskussjonijiet tagħna. U f'dan l-istadju tal-Green Paper u mbagħad dan isir White Paper qabel ma ssir proposta, eċċetera, dawn il-punti kollha irridu nitħatuhom bis-serjet fil-font. Kull pajjiż għandu il-kunċett tiegħu fil-kodiċ ċivili nazzjonali. Dawn li varjaw minn pajis għalli ħarwa daqstant manix sigurta legali sħiħa għanna dik għanna sigurta legali parzjali għal-dastant għanna bżon ta' numru ta' strumenti li jistaw jiġu implementati fil-prattika pal jekk xidżrijak bejjeħ jikser regoli, eccetera, sabiex nkun nistgħu niddeċidu ta' malajr min għandu jagħmel xiex u kif din is-sitwazzjoni tista' tissolva. Għadda stant il-konsultazzjoni tista' titkompla u din titkompla s-salaħħar ta' jannar u naraw ir-riżultati ta' dan x'er ikunu u jkollna mbagħad taqsira ta' dan il-proċess. U nittamaw illi il-bosta partijiet interessati illi l-Kummissjoni inklużiet liħinom nisimaw u jirnaxxina u konsens mhux biss raġunijiet ta' protezzjoni ta' konsumatur, iżda anki għas kollu fil-qafas tal-Kumitat tas-Suq Intern Dan huwa għaxxolna. Aħna responsabbli għal dan. Ħdimna ma' kumitati oħra. Iżda tantem oqsma kredu tal-konsumaturi, il-liġi tal-konsumaturi, tant suġġetti illi naħdmu fuqhom. Aħna jina nemmen li għanna nifukaw xolna fuq il-qalba tal-punti. Il-liġi kontratwali i Eh, parti essenzjali ta' dan. Forse non adottaw il-proċess li nilimitaw l-ambitu sabiex ikonna iktar suċċess fil-ġejjini. Jekk nibdew b'approċċ iktar imwessa ma rnexxinix nilqu riżultati mixtieqa. Nifukaw fuq ftit prinċipji u ma nippruvawx indaħlu bosta aspetti tal-liġi kontrattwali il-lix inkella mernexxinix ikonna fidejna dokument li jista' jaħdem. Grazzi ħafna. Uh, Grazzi, Sur Majer. Ħantikom ġeli skeda li għandi għaw li naħseb li ovvjament hija soġġetta għal bil formali mal mal-kumitat libe. Ma sibx għal kunem problemi b'dan. ċar. Mela, l bosta opinjoni bi traduzzjoni sa' 21 ta' jannar, imbagħad dan jitlesa sa' eh, l-10 ta' frar, imbagħad marzu il-votazzjoni fil-komitat fit-22 ta' marzu dan jippermettilna illi ikolna l-emendi li jistaw jiġu inkorporati fil-rapport ġuri f'April u l-votazzjoni fil-plenarja f'Mejju. Dik hija l-iskeda li għandi jiena tajba lik. Yeah. Das ist der neue Zeitplan, der bisherige war. Dik hija l-iskeda ġdida. Kienet ħafna iktar ristretta qabel, u issa nbidlet. Din aħjar, ħafna aħjar issa. Imman iddiskutu għal darboħra mal-Kumitat tal-Affarijiet Legali għaliex għandna Smih ieħor ninsabu fil-proċess ta' konsultazzjoni fuq Green Paper l forsi jkun idea ħjar kiku. Inħallu li l-konsultazzjoni tgħaddi l-ewwel ħalli ċittadin tal-Ewropa jkunu jistgħu jsemmaw leħinhom aħna qed nirrappreżentawhom daw in-nies se nistennew ir-riżultati tal-konsulti l-ewwel magħhom. Mbagħad niskelmu eh, nerġaw aktar quddiem. Jiena naqbel mi kemm ovvjament il-huma eh, komitat tal-Affarijiet Legali li ħajħduħsib l-iskema mhux aħna minn qed toħsib id-dossier ġifiri se nisimgħu minn għandkom. Ma dan huwa l-aħħar punt li kellna llum. Nixtieq ngħidilkom li s-sessjoni sħiħa li mista kumitat ħasseħ minn hawn 15 oħra it-tliet 25 u l-erba' 26 ta' Jannar. L-erba' wara nofsinhar ħajkonna eh, votazzjoni fuq id-direttiva tal-dritti ta' konsumaturi fit-3 wara nofsinhar u bas fil-3 25 ħajkun round table, round table fuq suq ta' beħblim njut iktar effiċenti, s-sinjura bilta tkun rapporter, program standu ikun fuq jitalla fuq il-website u nittama li tkunu tistaw tattendu. Nix infakkarkom u speċjalment dawk li qedin jarawna minn fuq il-webcast li nsejt intihom merħba aktar kmini, nixtieq nfakkarkom li l-addizzjoni li pubblikazzjoni ta' newsletter tal limco ħarġet issa eh, ġiet ippubblikata hemm ukoll kemm <clears throat> kemtejn minn għandi fuqha Unstantikom id-dettalji kif tistaw titħlu biex dina tibda tirċivuha regolarment fuq il-mailbox tagħkom u tkunu għalhekk iżommu aġġornati mal-ħidma ta' dan il-kumitat. Ningrazzakom tal-li ġejtu hawnhekk, issa l lum u ġimagħtejn oħra grazzi.